Mela, il-President jgħajt li issa ma nistawx ninpejpu iktar u rridu nalqu iċ-ċenturi ta' sikurezza biex jiċċajta. Mela, u għawnura hija eżis mistidnin, e, jena merċe diakonu, jena rumen u viċi presidenti tal-Komitat tal Kultura. Kif kont etnajt u għanura li niftaħ din il-laqa bejn il-parlamentari bejn il-parlamenti li trigwarda il-wirt Ewropew. Nilqa l-membri tal-parlamenti nazjonali u fismi u fisem anki il-kollegi tal-komitat l-oħrajn li ma jistawx ikunu mana u jiddispieċini fuq dan. Eh, Nirringrazzjakom kollha fisem dawn in-nies kollha li jintkom prezenti għonek dana u avveniment biex nfakru sena Ewropea tal-wirt kulturali fl-2018. Lan tal-laqa tal-lum huwa li niddiskutu fuq aspetti differenti fuq il-protezzjoni u e, il-konservazzjoni tal-wirt kulturali. Se nitkellmu fuq kwestjoni legali, fuq f'din is-sena u nippruvaw naqsmu prassi tajba eh, illi eh, saru fuq livell nazzjonali u l-aħħar ħaġa illi nippruvaw naraw kif nistgħu aħna noħolqu strateġija fi żmien twil għal-wirt kulturali. Pratikament eh, l-eredità tal-sena tal-wirt kulturali Ewropew. Bażi tal-esperjenzi tagħna fil-laqat preċedenti, din is-sena aħna deċidejna dan l-avveniment namluħ f'żewġ partijiet. Illum se namlu l-ewwel sessjoni ta' ħidma eh, fi tliet workshops li huma paralleli. Eh, kultura u identità Eh, konservazzjoni u ristawru tal-wirt kulturali u wirt kulturali u edukazzjoni. U għada mbagħad se jkun hemm sessjoni plenarja biex niddiskutu riżultati u l-konklużjonijiet u l-workshops tal-lum. Il-sessjoni ta' ħidma eh, tal-lum hija miftuħa. Allora il-parteċipanti kollha huma mistednin eh, jitkellmu. U għada però ikunu jistaw jitkellmu biss il-membri tal-parlament Ewropew, il-parlamenti nazjonali u anki e, xi kelli mażulin. u għalhekk jiena inħeġġitkom tintervjenu llum biex inkunu nistgħu e, naraw nkunu nafu l-xulxin, għandna kollegi deputati u esperti mistednin mill-komitat e, u anki rappresentanti ta' soċjetà ċivili tal-organizzazzjonijiet li jipromuovu u jiproteġġu il-wirt kulturali. Ħafna minn dawn il-persuni jiena diġà tqajt magħhom fi seduti ta' ħidma waqt is-sena u jiena eh, kuntent ngħid illi rrispondew eh, irrispondew għall istedina tagħna. Mistednin, f'konferenza oħra eh, fl-imoddi kien hemm espert li qal li għandna bżonn ta' direttiva Ewropea għal wirt kulturali U bekk l-affarijiet nissemplifikawhom ħafna, iva, bla dubju, però kif kollha tafu huwa impossibbli nagħmluha ħaġa bħal din. E, il-kultura u anki il-wirt kulturali hija kompetenza tal-Istati membri, mhux tal-Parlament Ewropew. Dina eh, hija kwistjoni delikata ħafna u eh, hija karatterizzata bl-identità eh, nazzjonali. Nista' namlu premessa, la premessa li kollha nifmuha u naċċettawha Eh, però nishti najt illi din sena u hija sena eċċezzjonali għal wirt kulturali għax eh, kien possibilità ta' skambju bejn l-esperti kollha fuq suġġetti eh, miftuħin ħafna u dawn ġew maqsumin faxar inizjattivi. Eh, illi mbagħad il-mistednin tagħna tal-Kummissjoni Ewropea jgħidulna li huma jiena rapporter fuq dan il-suġġett u jiena verament kont bajt mil qut bil-serjetà li l-parteċipanti kollha ħadu eh, li ħadu sem kellhom f'moħħhom. Kif tafu l-Unjoni Ewropea ma tista' tagħmel xejn ħlif eh, tagħti rakkomandazzjonijiet f'dan is-suġġett, imma biex ikollna riżultat konkreti jridu Eh, illi jintkom il-rappresentanti tal-Parlamenti Nazjonali jkunu jistaw eh, jihdu jihdu l-azzjoni fidea u fidejom u jihdu eh, dan il-messaġġ fil pajizi ta'kom. Isur e għanna għanna anki persuni li għonek ma esperti illi huma prezenti għonek il-kellima tagħna biex jikunu nistaw nsaħħu l-impentana fuq eh, la sena Ewropea tal-wirt kulturali biex nkun nistaw nimxu. Jiena nipproponu issa li nibdew id-diskussjoni u nistieden il-kollegi tal-Kummissjoni Ewropea biex jidħlu fid dettall tal-inizjattiva eh, fuq is-suġġett tal-lum. Għanna prezentazzjoni eh, minnant il-Sinjora Erminia Xakkitano, esperta tal-wirt kulturali <clears throat> fil-Kummissjoni Ewropea u nistidina titkellimna kif ukoll anki kollegi oħrajn illi jaħdmu fuq dawn is-suġġetti. Umbagħad wara nitkellmu fuq affarijiet oħrajn illi rigwardaw il-wirt kulturali il-protezzjoni tal-ambjent b'mod partikolari u anki il-promozzjoni ta' turizmu sostenibli. U wara pre kull prezentazzjoni nipproponi illi konna sessjoni ta' mistoqsija u risposta mistednin jina nħagġiċkom biex t-intervjenu fuq dawn is-suġġetti, jew inkella tista' anki tistgħu anki tkellmuna fuq prassi tajba tagħkom eh, Umbat wara namlu taqsira ta' diskussjonijiet li għada fil-ħodu fil-disan niprezentaw fil-sessjoni plenarja. Qabel ma nibda il-dibattitu nista nishtiq nkellimkom fuq aspetti tal-organizzazzjoni kif hawn miktub fil-noti tiegħi. Fil-, -noti 26 se jkollna riċeviment mal-deputati ehm, mal deputati l oħra għanna interpretazzjoni fil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U din il-laqa hija wkoll web streamed fuq l-internet. Nagħti il-mikrofonu lis-Sinjora Xakkitano e li ħadd tippreżentanna il-qafas e, għal dawn l-inizjattivi li semmejt qabel. Uh, thank you. Mr. Chair for giving me the floor. I'm... Grazie ħafna. Ewna rata ħafna li edha unek foskom u li nista naqsam din l-esperienza sabiħa li għal organizzazzjoni u ġestjoni tas sena Ewropea għal wirt kulturali. Nixtieq infakkarkom li din sena Ewropea taħt il-Kummissjoni eh, ta' Juncker. L-Ewropa hija magħrufa għal wirs kulturali tagħha. U ktar qudiem ukoll ħanitkellmu fuq pereżempju in-numru eh, kbir ta' postijiet ta' wirt kulturali fl-Ewropa u għanna eh, dan l-arfin għal-kompetenzi għal-ċentru ta' taħriċ, eh, ġestjoni u l-mod ta' kif niproteġu il-wirt kulturali. Importanti imma illi niftakru illi l-wirt kulturali dejjem trid tieħu azzjoni sabiex inti eh, twaslu għal ġenerazzjoni li jmiss. Ma tistax toħda bħala xi ħaġa ovvja. U il-wirt kulturali l-lum il-ġurnata twassal għal valuri, għal memorji u tal-im li huwa importanti ħafna għall-Ewropa illum il-ġurnata u hekk nibnu viżjoni għall-Ewropa tal-ġejjieni għaliex il-wirt kulturali fil-fatt għandha l-istorja u nitalmu mill-kisbiet u s-suċċess tagħna kif ukoll mill-fallimenti u l-gwerer illi kellna il-ġlied illi seħħew fl-Ewropa. U għalhekk għandna ħafna lezzjonijiet importanti x'nitalmu u għalhekk il-Kunsill u l-Parlament eh, flimkien għandhom mira partikolari għal-wirt kulturali Ewropew fejn ħa jenfasizzaw l-importanza tal-wirt kulturali bħala element anke biex nżidu l-kuxjenza fuq l-istorja u l-valuri tagħna huwa element ukoll sabiex nżidu is-sens tagħna li qegħdin ngħixu fl-Ewropa u għalhekk importanti li naqsmu napprezzaw il-wirt kulturali Ewropew bħala riżors eh, maqsum. U tajjeb ngħidu wkoll li l-wirt kulturali nistgħu nieħduh bħala opportunità ta' kif nistgħu nipproteġu eh, u x'nistgħu nagħmlu biex inwasslu dan il-wirt kulturali għal ġenerazzjonijiet eh, futuri għalix nafu il-situazzjoni attwali il- l-amministrazzjoni tal-wirt u l-autoritajiet edin jaffaċċjaw ħafna sfidi ġodda, globalizzazzjoni, digitalizzazzjoni, kif ukoll il-problema ta' trasmissjoni tal- tal-arfin minn ġenerazzjoni l-oħra din qed issir ta' problema u lek aħna deċidejna l azzjoni fuq livell Ewropew biex bekk nappoġġaw li settur navvanzaw u anki jinnexxina nabdu dawn l-ostakli tajjeb ngħidu illi iċ-ċittadini eh, talbuna biex nieħdu azzjoni jekk inħarsu lejn il-Eurobarometer li l-Kummissjoni publikat fl-2017 nistaw naraw eh, punti u ehm, ehm, riżultati importanti. L-ewwel ħaġa, l-wirt kulturali huwa importanti għall-Ewropej. Eh, fil-mija tal-persuni ġew intervistati qalu li huwa importanti ħafna l-wirt kulturali għalihom. 80% qalu illi l-wirt kulturali huwa importanti għall-Unjoni Ewropea. 82% qalu illi l-wirt kulturali huwa importanti għaliex iġġenera anki l-impjiegi. 82% ja għandhom huma magburin bil-wirt kulturali tagħhom. U 70% huma magburin mill-wirt kulturali tagħhom eh, anki li l-wirt kulturali mhux qed f'pajjiżhom huma magburin bwirt kulturali li jinsab f'pajjiżi Ewropej oħra. Għalhekk din hija xi ħaġa importanti ħafna anke kien qisu l-fatt li aħna parti mill-Ewropa kollha kemm U għalhekk Il-motto tal-din is-sena tal-Wirt Kulturali hija il-Wirt Kulturali tagħna fejn il-passat jiltaqa' mal-futur. Aħna kollha konvinti li l-Wirt Kulturali mhuwiex riżors li ġej mill-passat imma ħajkun ta' riżorsa wkoll għal ġejjieni Aħna ħloqna kampanja għodda newsletters, website u jina nistidinkom sabiex tħarsu din il-kampanja u din il-website. Illum il-ġurnata, illum f'dan il-panel partikolari, għankun qed nħarsu lejn numru ta' inizjattivi illi għadin jimmiraw kif għanna nappoġġaw dan is-settur u nipproteġu aħjar il-wirt kulturali tagħna. Xtaqt insemmi xi punti ta' dak kollha tal-kisbit li kellna sissa. Kellna numru ta' avvenimenti ġew organizzati, u anke ħloqna iktar kuxjenza fuq l-importanza tal-wirt kulturali fl-Ewropa. Aħna kellna numru sabi ħafna ta' avvenimenti kien iktar minn 11.500 eh, avveniment fl-Ewropa. L-aħħar eh, avveniment eh, għal din is-sena Ewropea se sir Vienna fis-6 u 7 ta' Deċembru u fl-aħħar avveniment ħankunu qegħdin Eh, eh, ħajkon rizultati kollha. Aħna lħaqna 6.2 miljun persuna sissa. Kien hemm ħafna proġetti għaddejjin li ġew appoġġjati minn fondi Ewropej fuq livell lokali u ehm, Ewropew li saru parti minn din is-sena Ewropea l-Bord Kulturali. Iktar minn 900 minn dawn il-proġetti kienu fuq livell tal-Unjoni Ewropea u kien hemm iktar minn 7900 proġett fuq livell nazzjonali. Kella wkoll um, ehm, kien ħafna proġetti illi ġew parti mill-programm um, budget partikolari illi ġimaħlu anki fuq il-bażi legali tal-din sena Ewropea għal-Wirt Kulturali. Dawk iż-29 proġett mod partikolari konna qed inħarsu lejn sens li inti eh, sense of belonging parla eh, parti mill-wirt kulturali u din hija possibbli anki eh, billi namluha bil-wirt kulturali. Kellna ħafna riżorsi oħra ta' fondi matul din is-sena Ewropea, pereżempju mill-programm tal-Horizon 2020, kien għandi xi figuri wkoll illi ħajadduhomkom il-kollegi tiegħi U kien hemm fondi oħrajn illi kienu disponibbli bl-Erasmus Plus, Europe for Citizens u l-fondi ta' kozjoni u strutturali tal-Unjoni Ewropea, reġjuni, eċetera, eċetera. Jiġifieri dawn l-avvenimenti tal-wirt kulturali kienu importanti ħafna. Iżda, din is-sena Ewropea tal-wirt kulturali mhijiex qed titkellem biss fuq sena biss. Aħna dak li qed jinkwetana u il-fatt li rridu nbidlu l-mod ta' kif aħna nipproteġu l-wirt kulturali tagħna biex navvanzaw sabiex naffaċċaw il-sfidi illi identifikajna. U għalhekk f'din is-sena tal-wirt kulturali fukajna fuq kif nistgħu nibnu eh, bażi soda għal ġejjeni Kif qed naraw mill-iceberg, il- il-parti ta', dak li ħajjibqa mhijiex daqshekk vizibli, imma hija l-aktar ħaġa importanti għal ġejjeni. Issa, se tkunu se tkun minn xi tkun mamulla din il-bażi. Mela, l-ewwel ħaġa irridu nħarsu lejn l dibattitu importanti illi sar u li imbeda fl-2014 fuq il-level Ewropew fejn involvejna l-istituzzjonijiet Ewropej kollha il-Konsil tal-Unjoni Ewropea, il-Konsil Ewropew, il-Parlament, l-partijiet interessati u anki rappresentanti mill-istati membri eh, kollha. Dan il-dibattitu importanti fil-fatt wassal għal mod differenti ta' kif qed inħarsu lejn il-wirt kulturali. L-affarijiet inbidlu. Per eżempju, il-kol kemm aħna qbilna illi il-wirt kulturali irridu nħarsu leħ pala mod ta' kif nadottaw approċ holistiku inħarsu lejn dak li huwa tanġibli, mhux tanġibli u l-dimensjoni digitali fil-wirt kulturali b'mod integrat. Jiena ġejja mill-Ministeru Taljan tal-Wirt Kulturali bħala professjonista u naħseb li din hija kisba verament importanti għaliex hekk nistgħu naħdmu flimkien. Imbagħad xi ħaġa oħra illi sirna nafu dwarha kisba oħra importanti bid-diskussjoni importanti li kellna kienet illi il-wirt kulturali ma nistax iqsuh bħala pis imma huwa riżors li huwa li jista' jgħin lid dimensjonijiet kollha tal- Zvilup sostenibli, kunem benefiċi għall-ambjent, għall-ekonomija, s-soċjetà, kif ukoll huwa importanti ħafna għal diversità kulturali. Issa, biex ikun dawn il-benefiċċji kollha fl-erba' dimensjonijiet ma nistgħux nieħdu azzjoni jew nintraċċaw dawk eh, l-impatti, imma rridu nieħdu wkoll azzjoni, rridu nkunu proattivi speċjalment jekk aħna nixtiequ naħdmu b'mod iktar integrat fejn nistgħu nqisu l-politiki kollha eh, kollha marbutin mal-wirt kulturali. Ħantikom xi eżempji fuq livell Ewropew il-wirt kulturali huwa jagħmel parti minn numru ta' politiki, parti mill-politika ambjentali, fir-riċerka, per eżempju. Importanti wkoll għal politika ta' turizmu kif ukoll fl-edukazzjoni. U nirċivu ħafna appoġġ minħabba il-fondi strutturali u din hija dan huwa ta' bilanċ għall iżvilupp territorjali u reġjonali. Iżda jekk ma nużawx il-riżorsi kollha u l-opportunitajiet kollha b'mod integrat, se nkunu qegħdin nitilfu il-loġika ta' silos, jiġifieri eh, din tista' tkun ħaġa perikoluża għaliex ma nitalmux minn xulxin. U hawnhekk qed insemmi anki skema li ġiet appoġġjata mill-programm ta' kultura il-kultura għall-Ewropa fejn dan huwa konsorzju li, ġi organizzat minn Ewropa Nostra kien hemm iktar minn 200 eh, proġett ta' impatt fuq il-wirt kulturali u anki ħarisna lejn mod ta' kif nistgħu eh, ikollna approċċ iktar holistiku, iktar attiv għal wirt kulturali. Issa dan kif jett jiġi tradott fuq livell Ewropew. Għanna il-konċett ta' mainstreaming illi nistaw insibuħ fit-trattati. ġi enfasizzat ukoll fil-bażi legali tal-Sena Ewropea għall wirt Kulturali fuq il-bażi legali ġi mitlub eh, l-Komissjoni sabiex naħdmu aħjar fis-setturi bejn is-setturi u anke inqaħarsu lejn is-sinerġiji differenti fil-politiki Ewropej kollha kemm huma tistgħu timmaġinaw kemm dan huwa eżerċizzju komplikat. Sabiex namlu sabiex dan, dan, dan l-eżerċizzju jaħdem, aħna ħriġna b'governanza komplessa U għonek tistaw taraw anki l-arkitettura ta' din il-governanza li kienet parti minn din is-sena Ewropea għal-Wirt Kulturali nistaw naraw li palissa dina governanza unika. Din is-sena Ewropea għal-Wirt Kulturali hija ġestjonata fuq livell tal-Stati membri minn grupp, kumitat, ta' koordinaturi nazzjonali maħtura fuq livell nazzjonali għaliex dan kollu jaqa taħt l-sfera eh, kulturali, kull ma jaqa taħt din l-sfera kulturali eh, jaqa taħt l-istati membri, kompetenza tal-istati membri. U hemm anki possibilità nikkoordinaw dawn l-attivitajiet fuq livell Ewropew u anki jkun hemm skambju bejn il-koordinaturi nazzjonali, skambju tal-aħjar prassi. Għandna wkoll disa eh, pajjiżi msieħba Ġifiri aħna ma fokajniex biss fuq l-Unjoni Ewropea imma anka għandna disa pajjiżi oħra eh, illi qed jipparteċipaw din is-sena Ewropea għall wirt kulturali. Il-Parlament Ewropew huwa ehm, qed jappoġġana u jgħin lill koordinaturi nazzjonali bħala osservatur. Il-Parlament Ewropew ikun ukoll preżenti fil-laqat il-President Diakon huwa parti minn dan il-kumitat, kif ukoll eh, huwa parti minn kumitat ieħor illi li ħares li huwa parti jagħmel parti mill-partijiet interessati ewlenin. Jiġifieri għandek in-networks ewlenin, il-pjattaformi u in-networks ewlenin daw kollha jkunu preżenti fil-kumitat. U għanna anki organizzazzjonijiet internazzjonali pal UNESCO, il-Konsil tal-Europa u oħrajn. Il-parti interessati importanti pal Europa Nostra huma wkoll preżenti u huma eh, huma l-mutur tagħna biex ngħidu hekk fil-kumitat. Ir-rappreżentazzjoni Ewropea eh, u koll huma ikunu prezenti u għanna il-Komitat eh, tar-Reġjuni per eżempju eh, li esc u li AS dan kollha jkunu dejjem involuti. Fil-qalba ta' din l-iskema ta' governanza nista' naraw id-digital edukazzjoni u l-kultura li għandhom l-rwol ta' koordinatur f'din il- dan il-komitat kompless u anki tajjeb inħarsu lejn nħarsu lejn iż-żgħażagħ, l-isport u l-edukazzjoni dawn huma importanti anke parti mid direttorat Ġenerali. Kif tistgħu taraw ukoll hemm numru ta', ta Ġenerali illi qegħdin jaħdmu magħna wkoll. Hemm il-servizz b'kollox illi qegħdin jikkontribwixxu f'din is-sena Ewropea għall-Wirt Kulturali. mill-feedback li kellna tal-partijiet interessati sissa qed jgħidulna li din hija waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea minħabba l-fatt li qegħdin naħdmu tajjeb ħafna flimkien. U eh, b'dan dan kollha tisir b'entużjażmu kbir. Issa sabiex aħna nkomplu naħdmu għal pjan komuni u naslu għal miri komuni li jridu jintlaħqu sal-ħarta din is-sena, identifikajna 10 inizjattivi Ewropej. Illum jiena minn issa nagħtikom id-dettalji tal-inizjattivi kollha kemm huma, imma ħan ikun qed nifoka fuq 10 inizjattivi Ewropej li huma l-aktar eh, importanti ma' dan is-suġġett. Nixtieq nenfasizza fejn jien anke klodejt l-ismijiet eh, tal-akronomi tal-direttorati ġenerali eh, jiena ħankun edha nispjegalkom x'inhuma. Mela, dawn l-għaxar inizjattivi Ewropej eh, huma maqsuma ferba pilastri. Mela, għanna dak ta' parteċipazzjoni, ta' sostenibilità, protezzjoni u l-innovazzjoni. Mela, fl-ewwel fil-lastru aħna qegħdin niffukaw fuq iż-żgħażagħ bot speċjali illi ħajkunu qegħdin jirtu il-wirt kulturali tagħna u allura l-azzjonijiet tagħna huma mirati fuq l-edukazzjoni, fuq li nużaw l-opportunitajiet tal-iskema ta' it-twinning il-solidarjetà. U għalhekk aħna għandna kooperazzjoni mill-viċin stabilita fuq dan ta' dan il-pilastru ma' numru ta' direttorati ġenerali. Issa, eh, il-pilastru ta' sostenibilità qed ikomplu ma' dak li qed iktar kmini. Kif nistgħu niżguraw illi l-intervent tal-wirt kulturali jista' jwassal għal impatt sostenibbli fuq l-erba' pilastri tal-iżvilupp sostenibli sostenibbli għalhekk qed nikkooperaw ma' Digi Grow, eh, li ħajt kelmu ktar tard ma diġi tal-ambjent, għanna kollegi minn dik id-diġi u koll ħajispiega kif ir-riċerka għal darbohra u koll, il-kollega tana ħajkun għet jispiega aktar fil-dettal. Imbat għanna il-protezzjoni u l-innovazzjoni. F'dawn iż-żewġ pilastri, fuq dawn iż-żewġ pilastri ħantikom aktar dettalji. Mela, mela mela ħan nitkellmu fuq il-pilastri ta' sostenibilità, fuq is-sostenibilità nixtieq ninformakom fuq waħda mill-iktar inizjattivi importanti illi qegħdin involuti fiha, qegħdin niffokaw fuq it-turizmu eh, ta' kultura sostenibli għaliex turiżmu turizmu importanti ħafna għal iżvilupp lokali imma naf ukoll li t-turizmu għandu jisir b'mod sostenibli għaliex jekk ikun hemm ħafna pressjoni turistika tista' twassal għal anki periklu għal wirt kulturali għalhekk ifokajna fuq dan is-suġġett. Fil-fatt hemm grupp ta' stati membri, esperti minn stati membri illi qegħdin eh, jiddiskutu u jaqsmu l-aħjar prassi sabiex ikollna turizmu ta' eh, ta' turizmu sostenibli u din dan l-informazzjoni tiġi maqsuma maqom sal ħar ta' din is-sena. U fil-fatt ħajkun hemm konferenza ta' Vienna fis-7 ta' Deċembru, ħajkun hemm preżentazzjoni kien hemm preżentazzjoni li saret 25 u 26 Ottubru eh, f'Pafos u hekk ġew preżentati l-ewwel riżultati. Imbagħad il-pilastru importanti tal-protezzjoni. fuq dan is-suġġett ħankun qed nifoka fuq li napprezzaw il-wirt kulturali niżviluppaw ehm, standards ta' kwalità l-intervenzjoni tal-wirt kulturali. Għaliex jekk l-Ewropa hija magħrufa l-eċċellenza ta' kif aħna nipproteġu niġġestjonaw il-wirt kulturali tagħna huwa vera wkoll illi għal żmien twil aħna ma qbilniex ma tkellimniex u maqsamniex xi prinċipi bażiċi. U rridu nħarsu l dawn il-prinċipju anke b'mod dinamiku. U għalhekk din hija l-ewwel opportunità li qed noħolqu issa sabiex niddiskutu u nifmu eh, xirridu ngħidu bi kwalità, rridu nħarsu lejn din dan il-qasam. Xirridu nfissru bil-meta ngħidu li kollha xaġa awtentika fil-Ewropa, l-wirt kulturali. U Kemm importanti din il-kwalità? U anki tajab li ngħidu xinu ma l-istandards ta' kwalità li ma jridu jintlaħqu meta nużaw il-fondi Ewropej għal wirt kulturali. Dan huwa importanti għaliex jekk ħan fuq il-mainstreaming tal-wirt kulturali, fuq l-użu tal-fondi eh, dedikati għal-wirt kulturali, li mira oriġinali ta' dawn il-fondi u għandu mira differenti, il-valur tal-wirt kulturali ħaj jonqos. U għalek, aħna eh, eh, il-Parlament Ewropew anzi, kanna l-Sir Diakono li kien il-rapporter tal-rizoluzzjoni tal-2015, enfasizza l-importanza il-niffukaw fuq il-kwalità fuq xi ġridu fissru bil-kwalità li jista' jkollha fuq il-livell Ewropew u anke ħarisna lejn il-linji gwida għal ġenerazzjoni li jmiss tal-fondi strutturali għal wirt kulturali li kollna sistema ta' kontroll ta' kwalità obbligatorja li tista' tiġi applikata fil-ċiklu tal-ħajja tal-proġett kollu. U din tkompla kemm l-inizjattiva tal-Presidenza Latvjana fil-konferenza tagħha li ġiet organizzata fl-2015 Enemek iffokajna fuq kif nistaw noħorġu b'sinerġiji u interazzjoni aħjar mal l-arkitettura u l-konservazzjoni disin tal-wirt kulturali. Dan huwa dialogu. Imbagħad fis-Sena Ewropea tal-Kultura eh, tal-Wirt Kulturali ippromovew u riċerka u l-iskambju ta' prassi tajba sabiex ikollna kwalità tajba ta' konservazzjoni, salvagwardja u l-użu innovattiv eh, fit tal-wirt kulturali flimkien ma' interventi kontemporani tal-wirt storiku. Il-Kunsil ukoll eh, foka fuq dan fil-konklużjonijiet tal-Kunsil fejn għal darbohra qed nippromovu il-mainstreaming tal-wirt kulturali u l-importanza tagħha fejn enfasizzaw illi il-miri tan għandu li nipromovu l-wirt kulturali imma anki niftakru x'inhuma il-valuri tal-wirt kulturali. Għalhekk il-Kunsill sidnet il-Kummissjoni sabiex meta tippjana timplementa u tevalwa l-politiki Ewropej għandha tikkonsidra wkoll l-impatt dirett u indirett fuq il-konservazzjoni, t-tip u s-salvagwardja tal-wirt kulturali Ewropew mod partikolari wkoll għal linji gwida ta' kwalità biex niżguraw l-investiment tal-Unjoni Ewropea ma jkunx qed jagħmel sarja u mill-valur tal-wirt kulturali. U allura minn mindu beda l-Kummissjoni jaħdem fuq dan is-suġġett, ħriġna anke bil-gruppi ta' ħidma eh, fejn għanna l-e-commerce li huwa involut. Aħna qegħdin dan qed jaħdem eh, bċertu trasparenza, ħdimna bħala grupp ta' esperti għaliex ix-xogħol jista' jsir biss Eh, mal-esperti u l-lan ta' dan il-grupp huwa li joħroġ b'riżultat li huwa aċċessibbli u inklusiv u tajjeb li jista' jiġi eh, jista' jista' jiftiem anke ma' dak li mhumiex speċjalisti għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-atturi tal-implementazzjoni tal-prinċipji tal-kwalità mhumiex biss esperti. Hawnhekk għandna l-iskeda, kellna numru ta' laqat tal-esperti u ħriġna anki bl-ewwel dokument abbozzat u dan id-dokument se jiġi diskuss fit-22 u 23 eh, ta' Novembru ġewwa Venezja. U l-intenzjoni tal-Komissjoni hija li wara noħolqu li noħorġu konsultazzjoni pubblika. X'inhu importanti u anki tajab li nħarsu lejn il-mod ta' kif naħna qed naħdmu bejn id ġenerali. Għanna il-programm tal-Horizon 2020 u fl-2019 ħajkun qed jappoġġa il-ħolqin ta' pjattaforma soċjali ta' esperti u partijiet interessati illi ħajkollhom skambju ta' informazzjoni fuq dan is-suġġett. Ġifieri wara li ħriġna b'dan id-dokument, Eh, fuq livell Ewropew id-diskussjoni eh, u dibattitu ħadd kompli u ħadd iġi appoġġjata bil-Horizon 2020. The, these are the dates of the Dawn huma dati tal-konferenza u dawn huma dettalji ulterjuri tal-talba li għadha kif ġiet imnida u l-iskadenza hija l-14 ta' Marzu tal-2019. L-inizjattiva oħra importanti hija l-inizjattiva Wirt Kulturali għal Riskju. Il-kummerċ tal-affarijiet kulturali. F'din l-inizjattiva kif qed taraw fit-titolu qed inħarsu lejn kwistjoni minn żewġ punti di vista. Waħda hija fuq il-problema tal-ġlida kontra l-kummerċ illegali. Il u t-tini wahda il-intejbu il-kapacità biex intejbu il- f'din il-ġlida. Fil-ġlida kontra il-kommerċ illegali tafu li diġa hemm affas legali hemm regolamenti u direttiva. Imma dawn jirregwardaw l-ewwel tliet dokumenti li se li qed innizzel hawnhekk f'din il-lista, il-qafas legali attwali huwa iktar biex nevitaw illi il-wirt kulturali jiġi esportat barra mill-Unjoni Ewropea b'mod illegali. Għaliex sissa konna qegħdin nikkonċentraw fuq il-protezzjoni tal-wirt u nevitaw illi jiġi dispers bil-kummerċ illegali. Imma fil-Valt Nofsani kien hemm azzjonijiet ta' distruzzjoni u anki hemmhekk e, estendejna l-azzjoni tagħna għax hemm ħafna minn dawn il-manufatti li jiġu eh, mibjuajn. U allora e, il-Komissjoni għamlet regolament fuq l-importazzjoni tal-beni kulturali. U bħalissa qed tiġi diskussa fil-Parlament din il dan ir-rapport u l-adozzjoni nittama li tkun fl-ewwel tliet xhur tal-sena d-dieħla. U kif aħna U dan huwa fidejn in-nies u rridu namlu għal daqstant e, taħriġ u attivitajiet ta' edukazzjoni, u għalek aħna qed nikoperaw ma' UNESCO eh, specialment biex nimpenjaw issu eh, tal-arti u anki il fil eh, uh, fil-uffiċjali fil tal-ġudikatura u tal-infurzar tal-liġi. Edin noħorġu manwal ta' taħriġ li se jkun disponibli Ehm, minn u anki bxie modelli anki ta' eh, talim edin anki intejbu l-evidenza u il-taqsim tal-esperjenzi fl-Horizon 2020 ta poġġa din l-attività fuq pjattaforma soċjali fuq il-wirt kulturali f'periklu u qed għal daqstant l-esperti biex ikomplu jirriflettu fuq dan is-suġġett u mbagħad qed nagħmlu anki studju fuq l-dimensjoni ta' il-kummerċ fil-wirt kulturali fl-Unjoni Ewropea fil-kummerċ illegali għax irridu nkunu nafu natura, il-reati differenti, il-rotot li jsegwu l-volumi biex nkunu nistaw niġildu b'mod effiċenti. Għanna u koll ħidma intensiva fil-qasam wisa tal-ġlida jew tal-komprensjoni fuq kif nistaw namlu ġestjoni tal riskju b'mod iktar ġenerali. U għal dini ir-raġuni kummissjoni ipproduċi dan l-istudju fuq il-protezzjoni tal-wirt kulturali minn dizastri naturali u anki dizastri magħmulin mill-bniedem. Lan huwa li nikontribwixxu biex nintegraw il-wirt kulturali fil- l-istrateġiji tal-riduzzjoni tal-riskju u tal-dizastri nazjonali. Għax nafu illi meta ikun hemm dizastru is-sistema biex e, biex, biex, biex namlu ġestjoni ta' dizastru mhuwiex marbut mal-protezzjoni tal-wirt kulturali. Allora għamilna mappa tal-informazzjoni eżistenti, għamilna mappa tal-riċerka kollha illi saret fuq livell Ewropew u anki riżultati importanti li għanna ħafna drabi ma nużawhomx dawn ir-riżultati u għamilna mappa wkoll tal-istrateġiji eżistenti u strumenti fl-istati membri kollha. Xrajna illi huwa importanti ħafna li wieħed ikun jafx qed jiġri f'kull stat membru. Mod speċjali għaliex għanna din is-sistema u għalhekk aħna nikoperaw ħafna ma' DG Eco, is-sistema tal-protezzjoni uh, ċivili u importanti ħafna illi wieħed jifem anki fuq l-Istati membri illi jkun hemm kooperazzjoni aħjar fuq livell Ewropew. Jiena issa se nsemmi biss il-fatt li f'dan il-qafas huwa importanti x-xogħol tal-Digi Grow biex inkunu nistaw nużaw l-istrument inkredibbli illi huwa sistema Kopernikus. Imma dana jista' jispjega mbagħad iktar fid-dettall xinuwa dan l-istrument Kopernikus. Allura fuq dak li għandu x'jaqsam ma' ġestjoni aħjar tal-wirt kulturali l-istudji u il-lezzjonijiet li tal-limna u għalli ridu ntejbu l-koordinazzjoni fuq livelli kollha Ewropej, nazzjonali u anki reġjonali. Attualment memx allineament fil-katina ta' responsabilità minn mill-policy għall-applikazzjoni pratika u dan wkoll huwa imħabba illi il-wirt kulturali huwa konsiderat ta' priorità baxxa għanna aħna għamminna anki, għanna anki din is-sors ta' informazzjoni u ta' għarfin eh, mill-grupp mill-gruppi mil oħrajn ta' DG Research u dan huwa xogħol tagħhom biex inkun jistgħu jappoġġjaw il-ġestjoni tal-wirt tal-wirt kulturali. Forsi dina nista' nħallihom dawn is slides nista' naqbiżhom għax dawn huma dettaljati wis. U mat xogħol ieħor importanti huwa illi nimmiraw lejn l-iskemi illi huma mirati fuq il-wirt. Din hija importanti ħafna. Aħna nafu illi il-professjonisti tal-wirt fl-Ewropa għanna skejjel importanti, ċentri ta' eccellenza importanti, għanna esperti eccellenti, però hemm hemm minacċi li għandhom qudiemhom dawn il-professjonisti. Waħda minnhom hija li huwa diffiċli ħafna illi wieħed jistra jittrażmetti il-kompetenza u l-arfin fil-ġenerazzjonijiet. Per eżempju, fuq il-fatt li l-amministrazzjoni nazzjonali ma tistax tinkludi il-ġenerazzjonijiet ġodda u għal din raġuni il-ġenerazzjoni Eh, xieħa biex najdu hekk edha edha eh, tiqa fil-ħidma tagħha, twaqqaf fil-ħidma tagħha mingħajr ma titrasmetti li zazah l-esperjenza u l-arfin tagħha. U allura biex nalmu li zazah kemm huwa importanti li nagħmlu ġestjoni tal-istrumenti digitali, per eżempju biex nżidu anki eh, u biex intejbu il-żjariet fil-mużej tal-Wert. U allura u importanti din l-attività ta' skambju u fi Vienna se nippreżentaw ir rizultat ta' dawn il-riflessjoniet u rakkomandazzjoniet biex nkun nistaw nafagġaw dawn nafagġaw dawn l sfidi fis-7 ta' Deċembru U, u anki xandu jisir fuq livell ta' Ewropew u fuq livell nazjonali fuq dan. U ma tanna inizjattiva oħra importanti imma hawnhekk sena sena ġelis, jisima l wirt tal-kulħat. Jgħat riguarda kif nistaw nimpenjaw roħna u kif naħdmu iktar mod inklużiv biex nimpenjaw l komunitajiet lokali biex jifmu l-valur u l-importanza tal-wirt kulturali. U ħna qed nagħmlu anki sħubija mal-Kunsil tal-Ewropa b'mod partikolari u proġett importanti u e, nitkellem fuq il-konvenzjoni eh, fil-stati membri. Umbat l-axar inizjattiva hija xjenza għal-wert kulturali. U fuq dan il-kollega se jitkellem iktar fit-tul. Jena unnek xtaqt insemmih, insemmi l-avvenimenti reċenti tal-ġemali għaddit, il-fira tal-innovaturi Ewropej. U dana kien ġi organizzat biex nsibu sinerġiji fi gruppi differenti ta' partiti interessati. U għanna ġbarna mux biex riċerkaturi ma anki professjonisti jew professjonisti minn intraprizi jew minn fondazzjonijiet biex naraw kif nistgħu nużaw ir-riżultati ta' din ir-riċerka importanti li saħħet fuq livell Ewropew u issa biex tidħol anki fl-istati membri. Nala eh, bil-projezzjoni eh, lejn il-futur fl-agenda Ewropea għal-kultura li ġiet adottata reċentement fil-proposta tal-Kummissjoni eh, għall-Aġenda Ewropea għal-Kultura, hemm miktub illi il-Kummissjoni ħad tippreżenta pjantazzjoni għall-wirt kulturali. U allura aħna issa qegħdin nitalmu minn daw l-esperjenzi kollha edin nixbru r-riżultati u lezzjonijiet minn dawn l-esperienzi kolla u edin namlu riflessjoni fuq pjantazzjoni għal-futura ġana konventi li dak li qed tagħmlu issa mhuwiex importanti biss fuq livell Ewropew imma anke anke għall-istati membri fuq livell tal-istati membri. Naturalment u komponenti importanti tal-pjantazzjoni se tkun il-possibilità li nkomplu nipromuovu l-approċ integrat orizzontali tal-wirt kulturali u li nkomplu anki dan b'din il-governanza komplikata ma anki ta' suċċess u dan jfisser involviment fuq livell tal-istati membri u aħna edin nħarsu u d din fuq da. L-ewwel pass għalina kien li ninkludu fit-talba eh, li miss għal Creative Europe referenza għal dimensjoni Ewropea tal-wit kulturali u biex inkomplu nqajmu il-kuxenza fuq il-valuri eh, u storja komuni u anki il-fat tal-appartenenza għall-ispazju Ewropew. Niqafaw l-informazzjoni kollha disponibli fuq il-website tagħna. Grazzi ħafna Qabel issa ma nippreżenta l-kollegi l-oħrajn illi imis illi jirrappreżentaw il-Direzzjoni Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, nixtieq nagħmel kumment minn naħa tiegħi. Intkom rajtu li sinjura Minja tatna anki tkellmet fuq il-sodisfazzjoni il-Parlament Ewropew u koll u involt u involut. Eh, Nishtiq eh, najċi fisser da. Eh, fit-trattat il-Parlament Ewropew għatma jider. Imma l fat li issa l-Parlament Ewropew jider b'mod konkret, ifisser illi hemm punto di vista ġenerus u komprensjoni minnaħa tal-Kunsillu minnaħa tal-Kommissjoni tal-importanza anki simbolika ta' din is-sena tal-wirt kulturali illi jippermettina nakkumulaw għarfin importanti ħafna fl-istati membri. Din is-sena eh, din is-sena tal-wirt kulturali se tingħalaq fi Vienna fil-5 u fis-6 ta' Deċembru jekk m'iniex sejjer żball u dana għandu eh, importanza simbolika għal din il-belt Eh, għal Vienna illi importanti ħafna illi punt ta' kontatt bejn l-Vant u l-Punent eh, Vienna. U issa nishtiq nħalli il-kelma l René Martins mill diġi eh, ta' riċerka u innovazzjoni illi issa si jihtu mikrofonu huma. Grazie. Grazie. Ħafna sur diakonu tal-istiddintuna f'dan l-avveniment. Eh, eh, rappresentanti tal-Parlament Ewropew, rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u kollegi oħrajn u għalina unur nitkelmu f'din f'dan il-post. Ojna jina kontentu nirringrazzja. Jiena norbot ma l prezentazzjoni li għada kif saret, speċjalment fuq l-inizjattiva numru 7 illi ti riguarda l-protezzjoni u r-riski tal-wirt kulturali. Allora, Copernicus testa tkun tiġi konsiderata prezentazzjoni stramba għax em eh, rabta bejn żewġ affarijiet li forsi wieħed jista' jikkonsidrom il-bot minn xulxim. Aħna se nitkellmu fuq l-ispazju u x'jista' jagħmel l-ispazju għal wirt kulturali. Allora, il-prezent il u l-futur x'jista' jagħmel fuq il-bażi tal-passat. Forsi intkom tafu li l-Kummissjoni Ewropea f'isem l-Unjoni Ewropea għandha żewġ programmi tal-ispazju. Waħda hija uh, Galileo għan navigazzjoni uh, pratikament huwa GPS Ewropew, u mbagħad hemm il-programm ieħor Copernicus li huwa fuq l-osservazzjoni tal-ispazju illi għanna satelliti li duru mad-dinja biex josservaw il-pjaneta tagħna. U fi żewġ każi l-Unjoni il-Kommissjoni Ewropea hija proprjetarja ta' dawn is-satellites. Din hija verament assi li għandha l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea kollha flimkien irnexxiela tagħmilhom dawn l-infrastrutturi illi l-ebda pajis Ewropew waħdu ma kien ikun kapaċi jagħmel. Allora Copernicus huwa l-programm tal-osservazzjoni tad-dinja u għal-iktar wieħed avanzat ħadd m'għandu programm simili eh, il-Ġappuniżi, il-Ċiniżi, l-Amerikani, ħadd u ilu 20 sena jeżisti. L-ewwel ideat eh, bdew 20 sen ilu f'post li jismu Lavenu fuq il-Lago Maggiore fl-Italja U bekk imbdiet din l-inizjattiva. U biex najdilkom kemm eh, tibna l-osservazzjoni tagħna f'dawn is-snin, għandi żewġ ritratti li juru fejn eh, bdiet din l-inizjattiva. Din hija stampa ta' parti mill-lago maġġori ta' 20 sena ilu minn satellite Landsat Amerikan. U dina hija l-istess post illi huwa wieħed minn eh, satellita eh, Ewropew, Sentinel-2, u taraw differenza enormi fir riżoluzzjoni fid dettal u din ir-riżoluzzjoni qed eh, tagħti ħafna iktar potenzjal f'dak li nistgħu nagħmlu. Jiena nista' nitkellem għal biex nispjegalkom x'inhuwa Kopernikus ma din istampa tagħtikom taqsira ta' dak li nagħmlu aħna. Aħna għandna satellites u dinija dik li hemm fin-nofs, dak huwa satellita u grazzi għad għall-immaġni li jiġu osservati b'dan is-satellita nistgħu niġġeneraw informazzjoni f'ħafna oqsma, nistgħu nosservaw l-ambjent marittimu, l-art, l-atmosfera, l-kwalità tal-atmosfera, imma anki nistaw anki napoġġaw l-attività ta' emerġenza, per eżempju protezzjoni ċivili, sikurta bil- Eh, sikurta marittima ehm, fuq il-traffikar illegali, piraterija u anki fuq it-tibdil klimatiku. ċoħi nistaw naraw kif il-silġ qed jinħal bil-mod fil zoni polari. Ma xini rabta bejn dan u l-wirt kulturali? Meta aħna nitkellmu fuq l-wirt kulturali, dinja waħda mis-slajz li aħna eh, għamilna fil- workshops tagħna eh, wirt kulturali l-ispazju. Nafu li hemm ħafna oqsma marbutin mal-wirt eh, kulturali fid-dinja dan huwa mill-UNESCO eh, forsi hemm anki aġġornamenti ulterjuri. U hawnhekk qed naraw li hemm siti kulturali, siti naturali li nistgħu jiġu osservati mis-satelliti. Dawn huma l-istampi li wieħed jista' jottieni mis-satellite. Satellite nagħtikom idea għandu seba 700 minn 700 sa 100 km il-fuq. Eh, eh, eh, imma dina il riżoluzzjoni nistaw niksbu anki fil- nistaw naslu anki għal riżoluzzjoni ta' 30 cm. Ħafna minn dawn huma anki disponibli fuq fuq l-internet nsitta l l-Australja, mbagħad taraw l-Irak, u mbagħad hemm il-Coral Reef l-Australia u l-aħħar waħda hija belt minn min sija li ġiet identifikata bi-satelliti ta' osservazzjoni. Allora, x'inhu l minacċi dawn il jatuna x'inhu l-elementi Per eżempju, l-ewwel waħda eh, ta' Torina eh, tliġis fl-arja illi jista' tattakka l-wirt kulturali, t tini waħda l-gwerra l bombardamenti jistaw jirdu l wirt kulturali minn ġurnata l-oħra ma nistawx n-waqfuwa. It-teret waħda hija avvenimenti naturali. Nistaw naraw eh, siti naturali li ftit ftit jisparixxu. Jista' jkollna arar, deforestazzjoni jew inkella terremoti. Dawn huma kollha elementi li attakaw il-wirt kulturali tagħna u aħna bis-servizz Kopernikus dak li niġġeneraw jista' verament nejjejn għax aħna nistgħu nanalizzaw il-kwalità tal-arja, nidentifikaw li huma is-sustanzi li niġsu u najdu xinu l-intervent minnaħa tal-aspett tal-wirt kulturali fuq iż żoni distrutti nistgħu nqablu dak li ġara qabel u wara l-attakk u naraw li mumma zoni li ġew distrutti biex nkun nistgħu nagħmlu stima ta' kemm hija distruzzjoni u nej ta' nejnu anki fl-intervenzjoni. Fil-postijiet fil naturali nistgħu nanticipaw xi riskju għat-turisti li iżuru eh, zona u fuq il-larar nistaw anki nejnu l-intervenzjoni tal-protezzjoni ċivili u naraw li mumma l zoni li huma iktar affettwati fid-deforestazzjoni mm, li edha tattakka il-foresti kolla li għanna u dana nistaw nagħmlu stimi kull xar kull sena il-kwantità ta' deforestazzjoni u fuq il-terremoti bħal eh, bombardamenti nistaw nidentifikaw l-effett ta' eh, terremotu u nidentifikaw kem mill-sit eh, ġi distrutt. Nistaw anki niġeneraw il-mapep mhux biss ġifiri nħarsu, ma nistgħu nelaboraw mappa b'informazzjoni din hija fuq iż ta' ċentru urban ta' Roma bejn ċerti tekniċi nistaw naraw kemm qed tiċċaqla l-art bis-subsidence eh, u dana eh, qed jintroduċi anki stress fil-wirt kulutari u bekk inkun nistgħu nanticipaw ċerti intervenzjonijiet jew namlu monitoraċ f'ċerti zoni iktar minn zoni oħrajn. Dan u eżempju ieħor fejn fis-Sirja aħna rajna element partikolari ta' dik iż-żona, allura l-immaġni qed taraw fil-isfel fil-font hija hija b'riżoluzzjoni għolja minn Google Earth, imma fl-oħrajn Eh, eh, ir-riżoluzzjoni tar baxxa ma bil-Google wieħed jista' jkollu wieħed jista' jkollu stampa kull tliet snin. Imma hemmhekk eh, l-istampa nistgħu nagħmluha kull tliet ġranet u bekk nistgħu naraw il-progress. U b'dan il-post b'din il-possibili, dan kien possibbli li osservajna il-bidla f'dik l-element strutturali li ġrat bejn il rabba bejn l erba u s-sitta ta' Awwissu ta' 2016 per eżempju. Mela, il-lum diġa il servizzi ta' Copernicus edin iħarsu lejn l-arja, iċaqli fl-art, u dana jista' jgħin, per eżempju, subsidence naturali, il-tniġis, il tniġis il siti arkeologiċi <clears throat> mitfuna, eh, u affarijiet oħra, anki tibdi klimatiku, anki jekk mumiex adattati propju għal 100% għal dan, pero jistaw jiġu użati u nistaw namlu anki iktar eh, biex nappoġġaw il-wirt kulturali. Hemm task force tuħas li qed jistudja kif jista' jtejjeb il-prodotti tal-wirt kulturali fil-Kumitat Kopernikus aħna esplorajna kif nistgħu naraw u l-Italja offrit li tmexxi din it-task force. Imma hemm stati membri oħrajn li eh, u volontarjaw biex jieħdu sem u qed tibda f'dawn il-ġranet. Ħafna drabi u qed jgħid l-osservazzjoni mhix qed rajtu speċjalisti imma le, u li ħaġa importanti huwa li l-utenti u dawk illi jiġġeneraw jistgħu jitkellmu bejnietom b'mod mm, illi jistgħu jifmu xi jistgħu jagħmlu u b'dan il-mod aħna qed naraw illi hemm eh, kurrikula eh, dedikati u nistgħu nużawhom bħala data f'ċerti applikazzjonijiet. Mela dina kienet eh, introduzzjoni qasira tal-Copernicus u hekk tridu iktar informazzjoni fuq dat tistgħu tmorru fuq il-website hemm ħafna informazzjoni fuq dan u jekk intkom għadkom mistoqsijiet, jiena kuntent nirrispondikom għal nispondi għal mistoqsijiet ta' kollha. Grazzi. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Grazzi, President. Il-Warn of Sinari Tajib Senjuri. U ura li jgħal nitkellem għonek u niprezenta dak li aħna qegħdin namlu biex napoġġaw il-wirt kulturali. Jina se nifoka fuq eh, inizjattiva numru 10 illi Erminja Xakitano referit għalih aktar kmini. Biex ikolkom idea aħjar ta' stib ta' proġett huwa dan, jiena nixtieq nieħu l-analogija tal-mediċina. Mela, ikonna t-tabib, ikonna l-mediċina, ikonna il-kura u fil-wild kulturali naraw illi konna il-pazjent, ikonna dak li għamel il-konservazzjoni, ġifiri il-tabib li għamel il-diagnosi u jiddeċidi xi trattament ikun hemm bżonn. Imbagħad ikonna il-kimiku jew ix-xjenzjat li jiżviluppaw il-materjali. mbagħad għandna l-intervent mediku, operazzjoni, jikkorrispondi għal konservazzjoni ta' rimedju, tagħmel intervent fuq l-arti u bekk tapplika t trasformazzjoni Il-kura tas-saħħa preventiva tikkorrespondi għall konservazzjoni preventiva. Ġifiri, tieħu l miżuri meħtieġa biex inti tkun tista anki tħares il- l-oġġetti tal-arti li jkunu qegħdin ukoll jiġu esposti. U allura għandna l-istess tip ta' proċess bħal manna fil-mediċina ċertament kull pazjent huwa individwu, allora anki fl-arti għandna diagnosi li tkun xaġa individwali wkoll. Mina ma konċ il-persuna li ħloq din l-analoġija, però naraw li il-konservazzjoni tal-wirt kulturali huwa parti mill-programm AFAS kulturali tan Ewropea sa mill-1986 u nofs biljun euro huma ddedikati għal wirt kulturali u għandna żieda ta' 100% meta nqablu ma' programm Fas numru 7. Il-preżentazzjoni tal-kollega tiegħi fl-ewwel panel jidhirli wkoll se tkun preżentazzjoni disponibbli għalikom ukoll hawnhekk tistgħu taqraw aktar dwar distribuzzjoni tal-budget. Mela, l-iżvilupp ta' teknika l-konservazzjoni tal-wirt kulturali tangibli hija xi ħaġa li se jkollna fil-programmi qafas ta' wara għal dak li għandu xaqsam it-tmexxija industrijali fil-wirt kulturali anki fl-MBP jiġifieri. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. Shifted Clean tekniku Ewropew. Hawnhekk aħna tinkopru mod sistematiku konservazzjoni preventiva bil-inqas pejjeż possibbli, kif ukoll sviluppi speċifiċi għal pereżempju il-wir kulturali. U sa l-aħħar ta' Horizon 2020 se kunu faqna aktar minn 45 miljun euro illi jażida bit tmien darbit f'dan il-programm meta inqablu ma' FP7 ċifra ta' 66 miljun li forsi tiftakru mill-prezentazzjoni ta' Sinjora Xakitano ġej mill-fatt li l-iżvilupp jistgħu jwassal għal programmi oħra ovvjament ukoll, però qed nirreferi biss għal teknoloġiji industrijali. Fl-slajd ta' wara se norikom xi ritratti minn proġetti riċenti li ġew fit tmiemhom jew għadhom għaddejjin minn Horizon 2020 għanna Nano Cathedral u Innova Concrete. Hawnhekk għanna wkoll wirt kulturali xaġa mibnija dan il-każ u qegħdin inħarsu l-bini. Hawnhekk għandna l-każ ta' katedrali, per eżempju, f'pajjiżi differenti Ewropej u l-Oslo Opera House ukoll Dawn huma bini li nsibu f'klimi differenti u allura il-bini huwa wkoll situazzjoni ta' temperaturi differenti. B'hekk iridu wkoll nipproteġu monumenti tal-konkrit. Fil-fat, edin taraw għannek illi għan eżempji mill-Polonja, mill-Latvija, minn Spanja, dawn huma xi eżempji. It-tieni slide issa. Teknikament huwa l-aħħar slide. Hawnhekk għandna proġett għal konservazzjoni ta' eh, films għabbażi ta' ċellulożi biex ikonna wkoll l-pakkettar intelligenti, ġifiri nemozin, tan huwa l-isem tal-proġett, u bat għanna Nano Restart, proġett ieħor qed niżviluppaw materjali u teknoloġiji ġodda għat tindif u l-konsolidament ta' pitturi. U hawnhekk qegħdin taraw anki xi dimostrazzjonijiet fuq pitturi ta' Pollock u Picasso. F'termini ta' budget u innovazzjoni nafu li proġetti bħal dawn huma aħbarijiet tajba, però l-messaġġi li rċevejna mill-komunità ta' dawk li għamlu x-xogħol f'dan il-qasam xjenzjati u anki istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, il-messaġġ li qed jieħdu huwa li Iva, memx finanzjament il-finanzjament adattat għal proġetti bħal dan. U allura dan jwassal għal aktar applikazzjoniet fuq livell tal-Unjoni Ewropea, dan wkoll jwassal għal rata aktar baxxa ta' suċċessi fil-proposti. Mbagħad ikun hemm naqra ta' frustrazzjoni min-naħa tagħhom ta' dawk li huma voluti fil-qasam. U għallura rridu nżidu il-budget għal wirt kulturali fuq livell nazzjonali u anki fuq livell Ewropew. Yes, another point, last year's considerable advances have been made in the digitization of culture. Għanna digitalizzazzjoni tal-wirt kulturali, għanna ħafna ammont hawnhekk li għatri tisir fil-fatt. U dana jista' jgħin anki l-amministrazzjoni tal-wirt kulturali, però ma jistax jieħu post l-oġġett infushom Bekk, l-istrateġija f'ristorazzjoni u konservazzjoni fuq żmien twil hija xi ħaġa li se tkun meħtieġa parti minn approċċ li jkopri dimensjonijiet soċjali, ekonomiċi, ambjentali. Però hemm kwistjonijiet anki ta' natura amministrativa, per eżempju, tenders pubbliċi għal konservazzjoni jisu il-konservazzjoni bħala l-istabiliment ta' tekniċi li diġan nkun nafu u dan jis bħala komponiment li ma jkunx ewlieni qabel konservazzjoni, però matul il-kampanji ta' ristorazzjoni jista' jkun hemm bżonn aktar riċerka għal problemi u allura qed nitilfu opportunità biex inżidu il-parti xjentifika tal-wirt kulturali anki l-iżvilupp ta' standards ta' kwalità u l-aqwa prassi huma affarijiet li jsemmu l-komunità xi stati membri wkoll għamlu sforzi biex jiżviluppaw proċeduri u standards. Tina wkoll għandha titla sa' livell Ewropew mingħajr ma naqsu standards u nazzjonali għal ristorazzjoni u konservazzjoni. Grazzi l-attenzjoni. Mulțumesc uh, și Grazie ħafna. Issa mistoqsijiet u tweġibiet. Jina sejjer nitlobkom li tillimitaw l-interventi tagħkom għal żewġ minuti u forsi l prezentazzjoni jew introduzzjoni qasira ħafna qabel mistoqsija li tagħmlu. Mela, jina għandi dan il-martell, forma ta' dittatura biex ngħidu hekk fuq livell tal-Unjoni Ewropea li sejjer nużaħ aħna nibżaw minn dan il-martel fil-Parlament Ewropew, aħna nibżaw mill-minuta ta' ħin allokat l-inna, tafu xieġifiri li kolkom din il-pressjoni fuqkom. Mela, jekk joġobkom l-introduzzjoni qabel il-mistoqsija ħalli nsiru fuqkom u mbagħad il-mistoqsija tagħkom. Jekk joġobkom. Schönen guten Tag, mein Name ist Wien. Mein Warn Tajjeb. Jina minn Vienna, fis-6 ta' Deċembru, se jkonna kongress fil-belt tagħna. Se nkunu nistgħu nippreżentaw is-sena tal-wirt kulturali matul dawn il-jumejn. Fi Vienna hemm ħafna inizjattivi tajbin brabta mal wirt kulturali. ċaġa interessanti ferm din għaliex et jimbena bini fi Vienna u ħafna huma gburin b'din l-inizjattiva partikolari. memx ministru jew ministeru aħjar tal-wirt kulturali fl-Awstrija hija xi ħaġa li tiġi indirizzata fuq livell reġjonali. Ħafna drabi l-ispekulazzjoni mbagħad ħolqot il-problemi. u jkun hemm attitudni ambivalenti ħafna l-wirt kulturali u ma jkunx hemm biżejjed riżultati u mhux biżejjed illi aħna inħarsu dan il-wirt. Għanna mbagħad il-kwistjoni tal-lobby tal-kostruzzjoni u il-pressjoni li huma jitfaw fuq il-wirt kulturali. hija opportunità tajba ħafna fi Vienna illi naraw eżattament x'qed jiġri wara l-kwinti f'inizjattivi bħal dawn. Grazzi ħafna. Buenas tardes, Félix Montes, senador eh, España. Me ha parecido tremendamente acertado la explicación. Kellim li miss. Jena ħat pjaċir nisma l-ispiegazzjoni dwar kif fl-2018 wasalna għal din is-sitwazzjoni permezz tal-pilastri vari illi għenu din l-inizjattiva. Xi ħaġa li qegħdin nużaw biex nappoġġaw il-wirt u l-kultura, però naħseb irridu nqisu wkoll pilastri oħra li jistgħu jkunu ta' appoġġ. Per eżempju, is-solidarjetà. Xi ħaġa illi trid tiġi indirizzata b'mod ċar irrid infisser solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u anki żoni ġeografiċi. Jina sindku ta' Belt fil-provinċja ta' Segovia u aħna nqisu wkoll il-wirt taż-żoni rurali u l-abitanti ċaġa importanti għal binja tal-proġett Ewropew. Solidarjetà bekk huwa pilastru importanti ħafna u anki l-ugwaljanza ugwaljanza f'termini ta' aspetti soċjali, l-ekonomija, l-impigi, ma nistgħux nitkellmu dwar it-turizmu sostenibbli jekk ma nitkellmux dwar l-ugwaljanza fl-impigi. It-tieli element huwa l-aċċessibilità kemm għal dawk li jaħdmu fil-qasam kreattiv u għal kumplament tal-popolazzjoni wkoll. U pilastru ieħor huwa l-involviment il-parteċipazzjoni, l-edukazzjoni, kif ukoll illi nankraw daw l-inizjattivi fis-soċjetà permezz tal-mainstreaming. Nixtieqx indum wissu l-President, però dak li importanti huwa dan li morru lilin mill-kunċett ta' politika kulturali. Għanna nitkellmu dwar il-politika pegbira. kbira hawnhekk fil-qasam kulturali u anki naraw illi dejjem niffokaw fuq il-kultura u l-wilt bħala dritt, bħala valur, bħala riżors. Grazzi. Buenas tardes, eh, Marta Rivera de la Cruz, diputada por el Congreso de Marta Rueda de la Cruz, Jekk joġoba l-kellima għanda bżon iċċaqla il-mikrofonu eqreb leja għaliex il-mikrofonu jgħat il-bot wis mill-kellima. Jekk il-kellima tista' ġentilment taqreb il-mikrofonu viċin tagħha, grazzi. Diskulpemi. Eh, Għaradessija. Jarek, prosit, grazzi ħafna. Mela, punt li xtaqt nirreferi għalih dak li smajna diġa, ġifiri il-irda tal-wirt minħabba dizastri naturali. ċaħġa li seħed fi Spanja fil-fat kena terremot eh, fl-orka u kena belt partikolari illi tilef ħafna mill-wirt kulturali tijaw. U għajmek rajna li kienem nuqqas ta' ħaddiema speċjalizzati. Naħseb xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuq fuq livell Ewropew fil-fatt biex nirkupraw ċertu elementi ta' taħriġ biex anki nirkupraw ċertu ħiliet, ċertu snajiet li per eżempju dawk illi jaħdmu fl-arazzi meta jkonna ħsara dannu fil-oġġetti tal-arti bħal dawn, u bat ikonna diffikultajiet biex insibu l-dawk li jistaw jisawu id-dannu xaħġa li tiġi inkoraġita din fuq livell Ewropew. Il-kelim li jmissek joġbu. Eh, nazywam się Jerzy Federowicz, jestem senatorem z Polski, odpowiadam za kulturę. Grazzi. Jiena senatur mill polonia jena ħsib il-kultura sem il-Senat u jiena u kol pal Spanja nishtiq najt illi għal dak li nduqsam il-konservazzjoni u restaur għanna livell ta' kooperazzjoni joli ħafna ħna parċipaw u nikkollaboraw ħafna ma' l-Ukrajina u għada fil fat se nidħol faktar dettal dwar dan il-proġett. Pero l-President nishtiq nippreżentalu foljett fejn hemm referenza għal rikostruzzjoni tal-wirt kulturali ta' Varsavja kenna laqa bejn 200 parteċipant għal din l-azzjoni partikolari u ġew prezentati rakkomandazzjoni importanti ferm li ġew adottati. U allura jina nixtieq inħalli dan il-fuljett li l-kom il-membri parlamentari u kol Dawn ma' rakkomandazzjonijiet ukoll li sejdin nissibu anki fuq l-internet. Forsi qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa ovvja hawnhekk għaliex għal snin u snin li li niħossib il-kultura fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandna kodiċi f'Persel ta' Barcellona xaġa li ħdimna fuq fl-2003 u issa dejjem minn fażi importanti ħafna internazzjonali għall-istorja Ewropea xi ħaġa li rridu nitkellmu ħafna dwarha grazzi għall kultura u l-edukazzjoni li għandna dispożizzjoni tagħna issa nistgħu u l-valuri veri tagħna biex bekk kulħadd isegwi dawn il-valuri għaliex il ovvjament l-istorja tagħna hija waħda komplessa. Mela, dawn ir-rakkomandazzjoni speċifiċi huma ntiżi għal Kumitat Internazzjonali għal Patrimonju Kulturali għal dawk l-entitajiet kollha ta' konsultazzjoni l-UNESCO, il-Bank Dinji, l-organizmi kollha internazzjonali u l-President jiena sejjer nati dan il-fuljet biex bekk il-Parlament Ewropew kollu kemmu jkun jista' jikkonsidrah. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss. Ardikad mwana, jirtatima? Ju? Ma jrom eh, Iva. Mela, forsi l-aħħar laqa, eh, l-aħħar mistoqsija, un-bat ikonna gruppi ħorta mistoqsijiet. Mela, l-aħħar mistoqsija, jek joġabkom. Pern, eh, jime Dimitri Sevastakis. Grazzi ħafna. Dimitri Sevastakis, mill-Parlament Ewropew. Il-mistoqsija tijaj. Ija bbażata fuq l-osservazzjoni li l-kollega għamel dwar is-sostenabilità Hemm kwistjoni ta' sostenibilità ideoloġika anki apparti dik ekonomika. U hemm kwistjonijiet ta' ekonomiji rurali, it-tniġġis, dawk l-elementi li ġew msemmija diġà. Però hemm ukoll kwistjoni brabta ma l-izvilupp u dan jkollu impatt fuq l-izvilupp kulturali u bħal donnu jbiet kollox mill-ħajja moderna. L-izvilupp tal-bliet kif ukoll il-ħajja fiħdanom ifisser li dana kollu ma jwassalx għal ftuħ għal wirt kulturali. U allura, fil-fema tiegħi, edin noħolqu il-kustjoni ta' sostenibilità ideoloġika ta' dan il-wirt kulturali. U għallura nishtiq najt il parlament u l-Kommissjoni għandhom ruoli importanti ferm biex bekk jistabilixxu qafas legali kif ukoll regoli tekniċi għal ħarsin ta' dawn l-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. Għanna xaħat ieħor jgħid il-President Iva, inti jekk joġbok, naddilek il-kelma. Um, Parlamentu Grazzi. Jiena senatriċi mill-Parlament Ewropew, jiena parti mill-Kumitat tal-Edukazzjoni. Din il-prezentazzjoni oġbitni ħafna, mod partikolari il-parallel bejn il-medicina u l-wilt kulturali, ċaġa li laqtitni ferm li li. Jina ftakart issa f-situazzjoni fejn il-wirt kulturali qed bati daqs li kieku pazjent. Fir-Rumanija aħna għandna l emigrazzjoni għandna ċittadini li jmorru lejn stat membri oħra. Anki jekk ikun hemm edukazzjoni tajba ħafna taħriġ tajjeb ħafna l dawn il-persuni, dawn xorta waħda huma persuni tilquna u U allura issem ċertu nuqqas dan is-settur f'pajjiżna. Issa l-fondi strutturali għal konservazzjoni tal-wirt kulturali, dawn il-fondi iva huma fondi li aħna kieku nilqawhom f'pajjiżna, aħna irridu nagħmlu proġetti ta' konservazzjoni f'pajjiżna, però ma nistgħux naċċedu għal ċerti fondi, per eżempju. Wara ir-restawr il-bini jrid ikun aċċessibbli għal poplu kollu. U ħafna drabi dawn huma binjiet li jkunu eh, sede ta' xi post pubbliku, pereżempju kunsill lokali. U allura forsi zona waħda biss, jew parti waħda biss tal-bini jista' mbagħad jinfetaħ għal pubbliku, mhux il-bini kollu kemmu, dan ikun progress għalina biex bekk inħarsu l-bini u nibbodifikaw eh, l-aċċess għal finanzjament. Issa l tal-protezzjoni tkellimna dwar prinċipji ta' kwalità, sistema ta' kontrolli tal-kwalità illi tkun attiva matul l izvolġiment tal-proġett kollu kemmu. Mela, jista' jagħti il-każ illi meta nkunu nafu x'inhuma l-elementi ta' valwazzjoni biex nifmu min se jipparteċipa jew le fit-tfassil ta' dawn il-proġetti. Irridu anke narfu l-prinċipji u naraw li dawn jiġu osservati. Grazzi l-aħħar intervent tal-aħħar tal-aħħar dan l-intervent tal-ixembat konna t tweġibiet jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, grazzi li l-kellima ta' qabli għal kontribuzzjonijiet ta' valur tagħhom. So, din uh, anangi na bodi brostassi. Staqt nisħa il-bżon li l-in mil protezzjoni U reġistrazzjoni tal-wirt kulturali. Kif ukoll Nirdu nżommu f'moħħna il-perikli, il-riskji li l-birt kulturali jaddi minnu. Minni xet nireferi biss għal zoni pal per eżempju naħata fuq ta' ċipru jew is-Sirja fejn xi bliet u xi postijiet prezzjużi eh, ġew eliminati mill-mapep tagħna. Però iva għandna sitwazzjoni ta' teddit eh, kulturali, diżastri li jistgħu jeqirdu ammonti kbar ta' wirt kulturali u allura. L-Unjoni Ewropea permezz ta' proċess ta' digitalizzazzjoni tagħha għandha tkun tista' tirreġistra dawn ir-riski toħloq bekk tip ta' mappa elettronika. Mish bekk wara kolunkwe avveniment ta' diżastru tkun tista' tirrestawra jew tibni mill-ġdid dawn l-oġġetti kulturali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li l-kellima tagħna eh, nsaqsihom tixtiequ twieġbu. Is-sur Fakkini forsi jekk jogħġbok. Naturally, I, I can respond partly. Jina nista' nwieġeb personalment. Nixtieq din wieġeb għal mistoqsijiet kollha għax kieku għek tfisser li ma jkonniġ problemi ma imma għanna u għalek għanna niprofaw ntejbu il situazzjoni anke l-wirt kulturali tagħna. Ma kien hemm numru ta' mistoqsijiet illi jikkonfermaw l-approċ u il-bżonn ta' approċ iktar holistiku fil-wirt kulturali. Ma tistax faċċa il-pressjoni tal-iżvilupp jekk ma taħdimx tajjeb biex per eżempju jkollok eh, edukazzjoni aħjar għal popolazzjoni tagħna. Għaliex fil-fatt jista' jkollhom impatt fuq il-konsens u jrid ikun hemm l-ideoloġija tal-iżvilupp tista' tinbidel meta inħarsu lejn il-valur, meta nies jirrealizzaw il-valur li tagħtihom il-wirt kulturali u per eżempju jekk inħartu fuq il-postijiet ta' art kulturali, rrid nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' aċċessibilità. Jekk il-persuni mhumiex jitħallew jidħlu u jgawdu mill-wirt kulturali kif jistgħu japprezzawha. Jiġifieri din hija xi ħaġa importanti illi nqisuha. Nixtieq nanticipa wkoll illi fl-4 ta' Deċembru għall-ewwel darba se nkunu qegħdin nagħtu eh, eh, premju ta' belt aċċessibbli Eh, sabiex nistimulaw u nżidu u natu premju dawk il-bliet li jihdu azzjoni sabiex il-bliet tagħhom ikunu aktar aċċessibbli. Se jkollna żewġ premji speċjali għal bliet illi tejbu l-aċċess tagħhom għal postijiet ta' wirt kulturali u għall ewwel darba mhux biss għandna premju id-dedikat għal pajjiżi li għandhom iktar minn 50,000 eh, eh, persuna jiexu hemmhekk imman anki għanna premi għal bliet illi għandhom inqas minn 50.000 eh, ċittadin. U għalek nkun għatin nistaw nejnu l-komunitajiet rurali u fil-fat il-premju ħajna ta' fl-4 deċembru fil-ġurnata Ewropea għal-vizibilità. U rridu nkomplu naħdmu kol fuq il-taħriġ u l-edukazzjoni. il taħrid u l edukazzjoni għal professjonisti naqbel ma'kom. Kien hemm rakkomandazzjonijiet tal-membri tal-OMC, il-grupp eh, tal-esperti li ġejjin minn qasam tal-kultura eh, li xaħna nemnu li nistaw naħdmu flimkien biex noħorġu b'qafas Ewropew għall-edukazzjoni. U qegħdin nimiraw ukoll nħarsu lejn il-crafts sabiex mhux biss biex mhux biss ħarsu lejn professjonisti eh, tradizzjonali manki nħarsu lejn tradizzjonijiet fl-Ewropa fil-qasam ta' xogħol tal-idejn u għalhekk aħna qegħdin naħdmu sabiex nġbdu iktar żgħażagħ tu taħriġ formali, lifelong learning u anke nippruvaw inżidu l-arfin eh, mill-ġenerazzjonijiet anki fl-età ta', ta meta persuna tirtira wkoll. U fil-fatt qegħdin qed jiskadin l-ħin biex ngħidu hekk għaliex inkella l-ġenerazzjoni attwali ma tkunx tgħaddi l-ħiliet tagħha l-ġenerazzjoni li jmiss għalhekk qegħdin eh, f'sitwazzjoni drammatika. Naħseb ta kollox minnaħa tiegħi. Grazzi ħafna. Jien minix espert u ma nistax ntik tweġiba. Mux sanatikom risposti, pero nishtan għamil komment. ħafna drabi tkellimna fuq eh, riskju marbut ma, l-fat li jista' jkun hemm intervenzjoni militari, mbagħad hemm ir-riskju anki uh, eh, ambientali. Mbagħad jiena nixtieq insemmi riskju ieħor violenza li timxi bil-mod, violenza kommerċali dak li għandi f'moħħi fuq dawn elementi tal-wirt kulturali li ftit ftit bil-mod jistaw verament jattakaw il-wirt kulturali. F'pajjiżi fir-Romanija eh, kien hemm elementi li kienu kellom eh, kellhom iktar minn elf sena ġew distrutti u saru ċaru konkrit imħabba ignoranza u u anki mħabba interess kommerċali dawn huma koll problemi oħrajn li jistgħu jiġru mhux biss imħabba dizastru nazjonali jew mħabba gwerra, imma mħabba il-nuqqas ta' eh, arfin, nuqqas ta' eh, kultura eh, u restauri li mu marmulin ħażin u nittama li nkunu nistaw nitkelmu issa fil-fittini fil-fazi li mis. Għax issa se nidħlu fit grupp eh, tal prezentazzjoniet Papuljas mill-DG Ambient illi natu il-mikrofonu għal biex jagħmel prezentazzjoni tiegħu. So, good afternoon, ladies and Il-wara nofsinhar tajjeb, sinjuri, u grazzi ħafna tal istadina għal din il-laqa. Jiena naħdem eh, Um, fil-digital ambient u nishtiq natikom ideja uh, għasira tal-attivitajiet li huma dejjin sabiex nifmu aħjar ir-rabtiet li hemm bejn il-wirt uh, kulturali u naturali. Jiena nixtieq nħares nindilkom li aħna f'xogħolna nifokkaw uh, fuq il-netwerk Ewropew tal-Natura 2000 u fil-fatt hemm ħafna politiki fejn nippruvaw intejbu u nomrestaw l-aktar eh, ekosistemi vulnerabli eh, fil-Europa u fil-fatt qed inkopru parti importanti tal territorju tal-Stati membri kif ukoll qegħdin nespandu wkoll għall baħar Issa, dwar ir-rabtiet tal-żoni protetti. Anke fil-qasam tal-wirt kulturali kien parti mid-dibattitu pubbliku f'daw l ħar snin u hemm numru ta' raġunijiet fatwali fil-fatt naraw illi l-ekosistemi protetti huma assoċjati mal mal, mal postijiet naturali fejn ilhom jeżistu għal mijiet u għankeluf ta' snin. U għalhekk dawn ħafna drabi waslu għal interazzjoni ta' attività u u anke man-natura. U rajna riżultati wkoll illi għandna eh, eh, rabta eh, spazjali bejn il- postijiet ta', ta, ta valur storiku kbir, per eżempju eh, postijiet arkeoloġiċi, monumenti, etc. Fl-istess ħin ukoll qegħdin nirrealizzaw illi hemm ċertu eh, benefiċi ekonomiċi kulturali eh, meta jkun hemm ġestjoni tajba tal-wirt eh, kulturali u naturali. Rajna wkoll illi hemm ċertu teddit ħafna drabi ikun hemm l-istess teddit kemm mal-wirt kulturali u anke dak naturali. Tajab li jkun hemm ġestjoni integrata wkoll għal dawn iż-żoni. Issa iż-żoni li rajna dawn it-tip ta' sinerġiji li jista' jkunu ta' benefiċċju kemm għal wirt kulturali u naturali għandhom xasfu mal-tetib ta' komunikazzjoni, nżidu l kosċenza iktar parteċipazzjoni tal-persuni u tal-komunitajiet, skemi ta' ġestjoni effettivi, sinerġiji sabiex nużaw il-risorsi finanzjari disponibli, kif ukoll aħna mhux biss irridu nippreservaw u nagħmlu resar ta' dawn il-postijiet imma anki nżidu l-potenzjal eh, li li konna aktar benefiċi anki speċjalment fil-opportunitajiet ta' impjieg u anki attivitajiet ta' sostenibilità. E, irrid nifasizza wkoll illi dawn is-sinerġiji tal-żoni protetti u natura 2000 e, kellhom e, vantaġġ ukoll illi fl-Ewropa għandna qafas legali b'saħħtu sabiex inħarsu lejn dawn iż-żoni protetti għal raġuni ta' konservazzjoni u hekk ikollna eh, eh, protezzjoni aħjar anke l-wirt kulturali. U għal dan din raġuni fil-fatt is-sena l-oħra ħriġna bi pjantazzjoni mill-Kummissjoni sabiex intejbu l-implementazzjoni tal leġizlazzjoni tagħna u anke ħriġna b'numru ta' azzjonijiet biex nsaħħu ir-rabtiet bejn il-wirt kulturali u nazzjonali billi jissir anke fil-kontest tal-Sena Ewropea għal wirt Kulturali. Fl-2018. Issa, għonek nistaw naraw ċertu eżempi, ċertu case studies uh, fejn nistaw nħarsu lejn dawn is-sinerġiji. Għanna pubblikazzjoni ta' dawn il- ta' dawn il-sitwazzjonijiet minn numru ta' stati membri u sirna nafu illi hemm numru ta' sinerġiji u rabtiet. Per eżempju, fil-belt ta' Matera fl-Italja, il-belt il kapitali għal-kultura Ewropea ta' sena d-dieħla, parti mill-network tal-Natura 2000. U għanda ċertu valuri kulturali importanti u hemm anki regolamenti eżistenti li benefikaw kemm il-preservazzjoni ta' din il-belt kif ukoll li tibbenefika l-ispeċi ta' asafar illi jinsabu f'dawn f'din iż-żona jgħixu f'din iż-żona. U għalhekk dak li għaddej bħalissa għaddeja riċerka fil-fond sabiex nifmu aħjar il-dawn l-overlaps eh, ta', ta spazji bejn iż-żoni ta' Natura 2000 u tal-Wirt Kulturali kif ukoll qegħdin n nanalizzaw iż-żoni ta' sinerġiji sabiex noħorġu bi prassi tajba eh, għalhekk ikollna il-ġestjoni integrata. Inħarsu lejn l-opportunitajiet kif ukoll lejn l-isfidi għal turizmu sostenibbli u l-benefiċċji li jista' jkollna minnu. Issa, għal darb'oħra hawnhekk mir-riżultat tal-riċerka tal illi kellna rajna rabta mill-viċin bejn il-postijiet il tal-wirt dinji u natura għalfejn. Ħafna minn dawn iż-żoni tal-wirt dinji jinsabu fi żoni ta' natura 2000, jew inkella viċin ħafna ta' natura 2000. Fil-fatt minn 336 eh, post kulturali uniku ta' wirt dinji naraw illi um, overlapping għal kollox jew inkella qegħdin f'distanza ta' 2 km kilometru mill-żoni ta' Natura 2000. Imbagħad hawnhekk għandna stampa simili imma aktar b'saħħitha, speċjalment meta nħarsu lejn iż-żoni tal-wirt dinji li għandu valuri naturali jew mħallat fejn hemmhekk hemm taħlita sħiħa li jiġġifri dawn iż-żoni huma parti minn żoni ta' natura 2000 u għalhekk qed inħarsu lejn din it-taħlita eh, fl-ispazji tagħna. Nistgħu naraw anke mill-ewwel riżultati tal-analiżi tagħna. Numru ta' żoni bħal dawn, per eżempju dawk li għaw taħt il-premju tal-sistema tal-Ewropa Nostra, eh, madwar nofs iż-żoni illi għaw taħt l-Europa nostra li jiġu kol protetti taħt in-natura 2000. U għalek dan huwa qasam li aħna għadna qegħdin nippromovu sinerġiji bi premji li jingħataw għal ċellenza, ġestjoni ta' ċellenza ta' natura 2000 kif ukoll niċċelebraw din il-ġurnata fl-ewwel 20 ta' Mejju kull sena. Issa t komuni illi qed jaffaċċjaw dawn iż-żoni, identifikajna numru ta' eżempji u b'dan it tedit aħna nistgħu naraw illi l-iktar waħda komuni hija huwa turizmu li mhuwiex sostenibbli jew attivitajiet ta' divertiment jew inkella l-urbanizzazzjoni jew infrastruttura oħra li timbena mingħajr ippjanar kif suppost. U għalhekk naraw illi hemm sfidi simili f'dawn iż-żewġ żoni, dawn iż-żewġ oqsma wkoll. U tajjeb nenfasizzaw ukoll l-opportunitajiet li jista' jkollna billi jkun hemm ġestjoni konġunta Bħalissa fl-Awstrija hemm pjan ta' ġestjoni b'mod integrat ta' ħares lejn il-konservazzjoni tal-wirt kulturali u konservazzjoni naturali taż-żona. Issa, għallek għedin f'din il-fazi fejn nistaw nanalizzaw il-teddit, il-sfidu l-opportunitajiet billi kolna eżempji tajba ta' prassi tajba u ek kolna ġestjoni integrata għal wirt komuni tagħna. Kif ukoll qed nippruvaw noħolqu opportunitajiet għall impjiegi kif ukoll żvilupp sostenibbli speċjalment fil-qasam ta' turiżmu sostenibbli li eh, huwa qasam importanti ħafna taħt din il-sena Ewropea. Il-rakkomandazzjonijiet li qegħdin jiżviluppaw pereżempju ma marbutin ma aċċess aħjar data, komunikazzjoni aħjar u nifmu l-kwistjonijiet aħjar fejn nħarsu lejn il-lingwi ta' komunitajiet differenti qed nitkellmu fuq is-silos u anki eh, li hemm bejn il-komunitajiet. Nixtiequ illi naħdmu fl-imkien u jkollna eh, politika integrazzjoni aħjar biex naħdmu l-istess inizjattivi u hemm aktar kuxjenza wkoll fuq il soċjoekonomiċi bil-ġestjoni konġunta ta' dawn iż-żoni kif ukoll illi jkollna ippjanar strateġiku f'setturi oħrajn illi jistgħu jaffettwaw eh, dan il-wirt komuni. Anke pereżempju fl-iżvilupp rurali u tajjeb li naqsmu dawn il-prassi eh, tajba fost il-komunitajiet differenti. Fl-aħħar mhux li inqas nixtiequ nidentifikaw il-ħtieġa għal l-opportunitajiet ta' finanzjament, speċjalment bil-fondi Ewropej biex bekk inkunu nistgħu nużaw dawn il-fondi bl-aħjar mod, eh, bl-aktar mod effiċjenti. Eh, jek tridu koll qed inqasam fuljet fejn qed nispjegaw x'sar sissa għana nemnu li dan huwa qasam li jista jiġenera aktar opportunitajiet għal ċittadini u anki għal benefiċċju reċiproku fil-xogħol komuni tagħna. Grazzi. Grazzi. L-aħħar kellim. Is-sur eh, il-rappresentant minn UNESCO. Grazzi ħafna, Sur Diakono. Grazzi tal-li studentuni sabiex nkun fostkom illum. Issa naddu għal lingwa oħra ta' nofsinhar tal-Ewropa, l-Ispanjol u hekk nkunu nistgħu niċċelebraw il-diversità kulturali din l-istituzzjoni. Jina ħankun qed naqleb bejn l-Ispanjol u l-Ingliż u għalhekk nixtieq skuża ruħi minn issa. Huwa ta', ta pjaċir kbir għall unesco u anki għalija personali li qed hawnhekk foskom illum sabiex nirrappreżenta l-organizzazzjoni tiegħi illi taħdem tant għal wirt kulturali tangibli u mhux tangibli. Edin Hawnhekk għaf avveniment uniku sabiex nid-debatu bejn il-parlamentari nazzjonali u Ewropej sabiex naħdmu eh, favur il-wirt kulturali tagħna. Spot partikolari wkoll fl-2018 fis-sena Ewropea għal-wirt kulturali. jina nixċi insemmi uħut mill-proġetti illi konna edin naħdmu fuqom proġetti li l-UNESCO ħadmet fuqhom flimkien mal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Matul din is-sena li qed niċċelebraw il bird Kulturali. Is-sena għaddu naqleb għall-Ingliż għaliex preparajta bl-Ingliż din il-parti. Issa inħarsu lejn l-UNESCO u l-rabta li għamma l-Unjoni Ewropea. L-UNESCO għanda eh, relazzjoni fit-tul ma l-Unjoni Ewropea fil-kultura, l-edukazzjoni u x-xjenza. L-Unjoni Ewropea eh, kienet msieħeb strateġiku l-UNESCO eh, għaliex iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom l-istess valuri u jaħdmu fl-imkien sabiex jaslu għal jilħu il-miri komuni Eh, meta ħarisna lejn il-wirt kulturali, iktar minn 350 eh, sit eh, ta' wirt dinji, l-Unjoni Ewropea laħqet numru kbir u fil-fatt hemm 89 element ta' wirt kulturali mhux tanġibbli illi nisibuhom fil-lista tal-UNESCO. Din qed turi l-abbondanza u l-ħajja tal-tradizzjonijiet kulturali il-din il-sena Ewropea kienet opportunità tajba sabiex e, dan il-wirt kulturali pala parti mill-identità Ewropea u pala parti wkoll mill-proġett Ewropew. Kif ukoll tkun ta' aspirazzjoni għal kreativita fil-ġejjini. Il-wirt eh, u l kreativita dejjem huma marbutin. Ma ninsewx illi eh, il-kultura hija l-mira tagħna. L-UNESCO qed tieħu gost li se taħdem il-viċin mal-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea mod partikolari mal-Kummissjoni Ewropea mad DG Act eh, f'dawn il-inizjattivi kollha. Kif ukoll ħdimna ma' DG Growth eh, li eh, kon qed nispjegaw iktar kmieni u anki fid-dimensjoni inter internazzjonali tal-Sena eh, Ewropea għal wirt Kulturali ġilidna il-traffikar illiċitu ta' wirt eh, kulturali u għedin naħdmu koll l-forzar tal-liġi, il-ġemad diħla għan intaqaw f'Pariġi mal-prosekuturi, eh, l-magistrati, kif ukoll il-uffiċjali doganali fi Pariġi sabiex inħarsu lejn dan l-aspett speċifiku għaliex nafu illi din hija ta' problema kbira mhux biss għall-Ewropa iżda wkoll għall-viġinat u għal madwar id-dinja kollha. U allura anke f'din id-dimensjoni internazzjonali aħna eh, qed naħdmu fuq dawn ir-riski eh, tal-wirt tagħna u qed naħdmu f'kooperazzjoni ma' Digi Defco u anki mal-EAS fis-Sirja, fil-Yemen, Libja, l-Iraq u l-Azja ċentrali, ġifiri għanna aġenda kbira ħafna anki mal-Parlament Ewropew mal-Konsil tal-Unjoni Ewropea, il-Komitat Reġjonali, l-ESC, jiena xtaqt nenfasizza fil-fat il-19 entità interna tal-Unjoni Ewropea xtaqt nfasizza ix-xogħol interistituzzjonali illi sar bejn il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kunsill, dawn kollha flimkien flimkien mal-Stati Membri qed jaħdmu sabiex ikollna dan l-approċ holistiku għal sena Ewropea tal-Wirt Kulturali u anke biex nkompli ma, ma nirringrazzja Sur Diakono u l-membri tal-Kumitat tal-li urrew l-appoċ u l-fiduċa tagħhom fil-UNESCO fil-proġett li ħan ippreżenta jiena issa. Dan il-proġett kien possibbli billi kienem eh, kienem xogħol preparatorju li sar mill-UNESCO u DigiGrow. Dan huwa proġett li qed jagħti valur lill-wirt kulturali fl-Ewropa billi jkun hemm eh, kultura eh, turizmu kulturali. Eh, mela, xed siġri, hawnhekk nistgħu taraw il-ritratt f'post fi Franza fejn qed inħarsu lejn il-vjaġġi tal-wirt dinji fl-Unjoni Ewropea tajab li anki tniżlu l-app li teżisti fuq l-smartphones tagħkom ħatkun disponibbli dal-waqt. Għalli xi ħajkolkom rabta għal il-website. Mela, xini din il-World Heritage Journeys Europe? Dan huwa proġett illi inbeda aktar kmini din is-sena pjattaforma online illi ġiet żviluppata b'kollaborazzjoni ma' National Geographic sabiex nippreżentaw modi differenti ta' kif tivvjaġġa bejn il-punti ta' wirt kulturali fl-Ewropa biex nħedġu ktar nis jivvjaġġaw u jivvjaġġaw ktar fil-fond. Waħda mill-raġunijiet eh, ta' dan hija li s-siti li huma inqas magħrufa jkunu aktar aċċessibbli għat-turisti u anki jkun hemm skambju kulturali aħjar bejn l-Unjoni Ewropea u il-pajjiżi l-oħra madwar id-dinja. L-Ewropa eh, għandha ħafna wirt kulturali u biex nisperaw li l-vjaġġaturi għedin nizviluppaw erba temi għal dawn il-vjaġġi. Fen għanna l-Europa Reali, Europa Romantika, Europa Antika eh, u għalek tistaw taraw il-lift dawn il-vjaġġi tista' tiskopri li l-Unjoni Ewropea minn perspettiva differenti u naraw kif dawn il-żoni ta' wirt kulturali huma marbutin sabiex inħarsu lejn il-wirt u l-istorja tal-Unjoni Ewropea u qed inħarsu lejn punti sigriti anki ta', ta dawn id-destinazzjonijiet sbieħ flimkien qed naħdmu wkoll mal-managers ta' siti, komunitajiet lokali, il-negozji u l-partijiet interessati. Ma ħafna iżjed minnek l lan ewlieni huwa li nbidlu l-mod ta' kif il-persuni jivvjaġġaw joqogħdu iktar ħin fil-post anki jesperjenzaw il-kultura lokali u ikollom arfin u apprezzament aħjar tal-valuri tal-wirt kulturali. Qed nitkellmu fuq il-valuri Dan il-proġett ġi sviluppat u ġi organizzat b'kollaborazzjoni ma' numru ta', ta punti ta', ta wirt kulturali madwar l-Ewropa, kien hemm workshops, anki kollegament mal-uffiċjali u anki noħol u kontenut tal-produzzjoni tal-website apparti minn dawn il-punti li mamnizla anki eh, autoritajiet ta' turisti, il-partijiet interessati tal-industrija tal-hospitality u anki il-partijiet interessati lokali u msieħba kollha dawn għamlu kontribuzzjoni importanti f'dan l-iżvilupp tal-proġett u ħdim nektar fuq rajna kienem, kienem laqa kol f'Parigi fil-kwartier ġenerali tal-UNESCO eh, taħt il-sena ta' turizmu bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina f'din f'dan l-avveniment eh, tal level oli eh, wasalna għal mezzi differenti ta' kif ikollna turizmu tal-livell aħjar li wasal benefiċċji lokali kif ukoll inħarsu l-importanza tal-innovazzjoni l-integrazzjoni tal-, -innovazzjoni, tal inizjattivi li jikkomplementaw lil xulxin. Proġett eh, flagship fil-fatt ġi ġi prezentat bħala l-ewwel pjattaforma li huwa hija immirata għal eh, vjaġġar sostenibbli fuq il-wirt dinji u din ħarġet f'Settembru tal-2018 għandna kampanji fuq il-medja soċjali, anki vjaġġi fl-Ewropa u nittama li nkun nista' nippreżenta dan anke fil-Parlament Ewropew is-sena d-dieħla xi ħaġa li qiegħda fiħsib tagħna u naħseb din tkun opportunità tajba illi naqsama magħkom fix-xhur li ġejjin. U xtaqt insemmi wkoll malajr malajr il-link il li hemm mal bejn il-kultura u t-turizmu għaliex kif tafu għandna dan, dan settur il qed jikber ħafna fl-ekonomija dinjija u jista' jkontribwixxi direttament kif ukoll indirettament għal l-SDGs ejja ma ninsewx ukoll l-Aġenda s-Sostenibilità, l-Aġenda l-2030. Dawn huma importanti ħafna fil-xogħol ta' kuljum tagħna. il turizmu kulturali huwa parti mill-40% tal tħul mill-turisti u fil-fat dana 10% tal-ġit eh, dinji jekk jiġi ġestjonat tajjeb it-turizmu huwa fattur ewlieni sabiex intejbu l-wirt kulturali u nwaslu għal-kreativita fil-qasma kollha. Anki il-postijiet ta' wirt kulturali, speċjalment dawk li nsibuhom taħt il-lista tal- UNESCO eh, jistaw iwaslu għal aktar impjiegi u aktar żvilupp lokali u nistaw nħarsu lejn il-natura li qed tinbidel tal-vjaġġaturi kulturali żgħażagħ illi pereżempju lesti jivvjaġġaw dawk il-millennials illi qegħdin jivvjaġġaw. Naseb illi bl-isforzi tal-Unjoni Ewropea il-Parlament, il-Kunsell u l-Kommissjoni naħseb li dan kollu jista' jkun possibbli. Grazzi. Molto vinci noi. Grazie. Naħseb li għaw xi mistoqsijiet. L-ewwel waħda tista' tkun illi attwalment hawnhekk fin-noti tiegħi qed nara mistoqsija u risposti imma diġa l-intervenzjonijiet komu mhumiex biss mistoqsijiet. Imma fil-fatt huma opinjonijiet, informazzjonijiet illi jirrigwardaw realtà f'kull stat membru illi huma differenti minn posta l-ieħor nistgħu ngħidu diversitajiet. U ma nistgħux namlu il-pass li miss, ċoe illi konna wirt tal-sena Ewropea jekk aħna ma nifmux xiridu namlu kif irridu eh, kif irridu naħdmu. Allora mhux tant il-mistoqsijiet minn għandkom qed nistenna ma l-idea tagħkom il-rakkomandazzjonijiet. Maria Augusta Santos mill-Portugal, eh, membru tal-Kumitat T'Alim eh, eh tal-Imu Xjenza Fil-Portugal kien hemm programm ibbażat fuq il-promozzjoni ta' studi tekniċi u xjentifiċi flimkien ma' universitajiet, ċentri ta' riċerka, etc. U dana wasalna għal biex nifmu iktar ir-realtà tal-wirt kulturali Portugiż fil-postijiet differenti fil-Portugal. Għanna tlet unitajiet speċjalizzati, laboratorju ta' konservazzjoni u restaur, laboratorju ta' xjenza arkeoloġika u anki laboratorju ta' xjenza arkeoloġika għall ambjent marittimu u taħt il-bahar ukoll. U mbagħad fuq dak li għandu x'jaqsam mal-preservazzjoni tal wirt u restawru rajna progressi kbar u naħseb li fis-snin li ġejjin bit-trasformazzjoni fil-Mużew tal-Libertà aħna se nġibu eh, sinerġija bejn e, dan il-programm u l-programmi Ewropej billi nużaw il-fondi Ewropej u nissemplifikaw il-proċeduri għal eh, urban planning. Fuq dak li għandu xieqsam mal-wirt kulturali, hemm bżonn li jkun hemm ġestjoni aħjar anki tal-wirt kulturali stess l-Unjoni Ewropea għanda tkun e, xida ta' din il-situazzjoni. Dina hija sfida illi aħna kollha kemm aħna irridu nafaċawa jekk irridu suċċess f'din it-triq irridu nikkonċentraw l-attenzjoni tagħna fi promozzjoni ta' approċċ konċentrat fuq il-ċittadin, fuq il-wirt Ewropew u namlu eh, billi integraw modelli innovattivi billi kunem anki parteċipazzjoni wisa ta' soċieta x'tip ta' perspettiva jista' jkollna uh, minnaħa tal-Unjoni Ewropea bħala uh, biex tejna u niżviluppaw dawn l-attivitajiet. jiddispjaċini nitken, nitken, illi se kollinna nitkellem biex najt il-verità jiena dina rrit namel din il-mistaqsija xina jiena sintku ta' belt ta' xi 6000 ċittadini hemm riserva tal-biodiversità Natura 2000 u dak li aħna tkellimna fuq hawnhekk jirreferi għal konservazzjoni tal-wirt kulturali u naturali. Il-persuni li jiexu fil-reġun rurali jafu illi il-kwestjonijiet reġjonali Ewropej iridu jitkellmu fuq il-preservazzjoni. Però ħafna drabi namlu żball aħna għaliex zbal minnaħa tal-leġizlatur, tal-urban eh, eh, planner, li trasforma kollox fħaġa fissa, kważi isolata fil-spazju u fil fil-ħin, billi niproteġu dawn il-post drittijiet, irridu aħna nkunu qegħdin nipproteġġu anki n-nies li jgħixu fih e, użanzi u ħajja waħda mill-affarijiet li tittamil l-Unjoni Ewropea tista' tkun illi ikun hemm din il-kultura orizzontali, din il-protezzjoni tan-natura u natu għajnuna u inċentivi fiskali għal dawn il-persuni li qed proteġu, li nixtiequ niproteġu. għaliex fil-nofsinar tal-Ewropa u fil-żoni rurali nkella x'se jkollna. Se jkollna n li jitilqu minn dawn li bliet u se nitilfu ħafna wirt kulturali u ħafna wirt naturali u dana se jkun maqtuħ mill-persuni li jemmek għandhom huma importanti li jibqgħu jgħixu f'dawn il-postijiet. Aħna ma nistgħux nifmu għal Ewropa mingħajr eh, mingħajr eh, din l-interazzjoni bejn kultura u natura u illi għandu jkonna intenzjoni għandu tkun fost il-ħidma tagħna li nipproteġġu. Grazie. Jiena nishtiq inkompli fuq eh, dawn l-ideat li għadu kif isprima l-kollega. Jina Grek. U fil-Greċa li bliet għandhom ħafna siti arkeoloġiċi u aħna għanna ħafna minn dawn il-postijiet li huma fil-kampanja. U allora hemm rabta bejn il-wirt kulturali mal- pjanifikazzjoni ta' territorju mal-agrikoltura u anki mal ma dawk li u jisfruttaw dawn il-siti u jagħmlu profitt minnhom. Uh, Il-kwestjoni tal-protezzjoni kif diġa semmit hawnhekk. U peress li jissa qed nitkenmu fuq il- l-oversight, dina ħaġa essenzjali, però ma nistawx aħna ninvestu u mbagħad a kwistjoni ekonomika. Irridu nizguraw illi persuni li jiexu f'dawn il-postijiet iħossuhom kburin fuq il-wirt tagħhom. Irridu nħolqu network u l-Unjoni Ewropea għandha l-istrumenti biex twaqqaf network eh, f'dan is-sens. Hemm bżonn noħolqu rabtiet bejn is-siti arkeoloġiċi u l-popolazzjonijiet lokali mal-użanzi tagħhom ta' kuljum. U anki għanna nipromuovu modi biex dawn il-siti kulturali siru legali <clears throat> fl-istess ħin. Protezzjoni profonda kulturali. Irridu naċċettaw illi dawn is-siti għandhom ikunu parti organika mill-ħajja, mhux ħaġa frizata fl-istorja, ħaġa illi hija ħajja illum. Dina hija hekk aħna għandna naħdmu, għandna nużaw din il-formula. U dina hija formula li l-parlamenti Ewropej jistgħu jużaw. ma nix iktar ħin biex inkomplu namlu diskussjoniet. Eh, dan il-punt eh, u anki oħrajn li tkellmu fuqhom eh, il-kellima tagħna hemm kwestjoni jirrigwardaw anki kwestjoni legali. U allura nitlob li sur Mendoha li huwa il-konsulent tagħna legali u nistaqsu lilu jieħu il-mikrofonu jgħidinna xi ħaġa fuq dan is-suġġett jekk huwa possibbli. Grazie. Jina mendola mill-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew. Peress li eh, ħafna eh, drabi il-lum il-wirt kulturali u l-prezentazzjoni tal-wirt kulturali hija bla dubju kwistjoni li tirrigwarda l-Istati membri u mux l-Unjoni Ewropea. Però hemm ukoll aspetti li huma responsabilità tal-Unjoni. Nixtieq najt li skont l-artikolu 3 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni għandha tiżgura illi il-wirt kulturali jiġi protett. U, u fil-artikolu 167 ta' trattat ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea jgħid illi il-ħidma biex il-wirt kulturali E, jieġi prezentat u anki l-protezzjoni tijaw u tal-Unjoni Ewropea. Dana din ir-regola ġiet introdotta fit-trattat ta' Maastricht. Però qabel ukoll l-Unjoni Ewropea kienet aġġiet bħala prinċipju ġenerali fil-protezzjoni tal-wirt kulturali. l inizjativi li semmejtu qabel fu il-traffikar il-legali il-traffikar il-legali tal-beni kulturali kienu parti minn dawn l inizjative qabel Maastricht, anke kienu bazati fuq bazi legali differenti bħal politika kommerċali, per eżempju. <clears throat> Il-konservazzjoni tal- tal-wirt kulturali hija kompetenza integrativa E fisser li meta wieħed is il-kompetenzi bażiċi, il-kompetenzi integrativi, it-tieni e, e waħda hija inqas importanti. Din il-kompetenzi hija biex ninkoraġġixxu il-kooperazzjoni bejn stati membri, l-iskambju ta' prassi, imma anki l appoġġ u l-integrazzjoni tal-azzjoni tal-istati membri. Issa minkejja il-fat li hija kompetenza integrativa, il-orti ta' ġustizja mill-bidunet miex biss fil-kultura e, hemm din il-kompetenza hemm anki fl-edukazzjoni, fl-isport, hemm l-istess kompetenzi. Il-protezzjoni tas saħħa il-protezzjoni ċivili, l-amministrazzjoni, il-kooperazzjoni amministrativa, l-industrija, anki f'dawn il-suġġetti kollha hemm Eh, kompetenza integrativa minnaħat tal-Unjoni Ewropea. U l-Qorti tal-Ġustizzja dejjem qalet illi il-fatt eh, illi din il-kompetenza hija biss integrativa ma jfissirx illi m'hemm l-ebda kompetenza. Il-kompetenza teżisti u meta teżisti kompetenza anki jekk hija integrativa, il-prinċipju ġenerali, prinċipji ġenerali japplikaw għal daqstant il-prinċipju orizzontali tal-kamp tal-, -kamp tal tal-Unjon, tal-liġi tal-Unjoni u ta anki tal- ta' dak tal-kooperazzjoni bejn l-Istati membri, dan fisser illi l-Istati membri għandhom jevitaw jadottaw miżuri illi jistaw jimminaw il-lanijiet e, ta' politika tal-Unjoni Ewropea fejn l-Unjoni Ewropea tkun eżerċitat il-kompetenza tagħha. Allora jena, anki jekk mem lebda ebda Eh, seta regolamentari diretta fis-sens ta' seta armonizzanti li ġew użati anki f'kampi oħrajn, per eżempju fil-suq intern. E, e teżisti però kompetenza eh, tal-Unjoni li tista' tiġi eżerċitata u b'mod partikolari tista' tiġi eżerċitata biex tappoġġa l-azzjoni tal-Istati membri. Kien hemm anki eh, ask aspett ieħor pożittiv illi hemm sistema, hemm atteġġament pożittiv tal-sistema lejn il-finanzjament tal-inizjattivi fil-wirt kulturali u dan jinkludi anki l kamp illi huwa eh, strett ħafna li fih l-Unjoni Ewropea ġifieri hija e, e, rigoruża ħafna, ċoħi liġi tal-kompetizzjoni skont l-artiklu tal-107 ta' trattat fuq il-tħaddim tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tista' tawtorizza l-għajnuna statali għal protezzjoni tal-wirt kulturali anki meta eh, ikun eh, hemm attivitajiet ekonomiċi u intraprizi. Eh, u timmaġinaw naturalment fejn ma jkunx hemm laqas l-involviment ta' dawn l-attivitajiet. U fil-kamp tal-għajnuna statali illi huma koperti anki ma' regolament mill-General Block Exemption. Mela biex nqassar f'dan il-kamp aħna għanna kompetenza integrativa, però ma jfistriġ li mem lebda kompetenza. U sakemm l-istati membri u ma l-lesti jibdew azzjonijiet li ġew imdida mill-Unjoni Ewropea huma għandhom marġini ta' manuvra uh, fuq dak li għandu xaqsam mal-finanzjamenti. Jien nasib li din hija uh, situazzjoni legali. Grazzi ħafna. Waqt id-diskussjoni, waqt e, e kantkom bżont tistaw ta' tistaw tistaqsu meta tixtiqu l-assistenza ta' Sura Mendola. Gerard Francis, membru tal-Kumitat eh, Kwestjonijiet Kulturali u Edukazzjoni. Il-Franza għanna liġijiet għal protezzjoni tal-wirt kulturali antika ħafna aħna għanna strumenti leġislativ u eh, ħafna eh, f'dan is-settur aħna s-sistema tagħna huwa bbażat fuq żewġ liġijiet l-iskrizzjoni għal wirt għal u kif għal il-kollega tal-Austria l-arkitetti fi Franza għandhom eh, l-obbligu li jippreżentaw pjanijiet tal ta' kif jishtiq jaħdmu, ġifieri mux bis jamlu bis eh, protezzjoni tal monumenti, imma rridu anki emżonnu eh, ukoll li wieħed jirrispetta l-unità tal-arkitettura. Minkejja dan hemm ħafna pressjoni minn naħata interessi finanzjarji u anki interessi politiċi li mandowx l-istess interess illi eh, jiproteġu l-wirt kulturali bħalna. Allora, rridu nkunu kauti biex dawn l-istrumenti nużawhom u niproteġuhom. Dan is-sistema li permettilna niprotegġu li defendu l-bliet fi Franza għandu dimu issa patrimonju kulturali li għandu livell tajjeb, però mandux eh, kapaċità li jizviluppa kapacitajiet ġodda. Dan u l għol aspet. Tini aspet, Eh, hemm fondi għal restaur, però mhux ħafna fondi għal manutenzjoni. Nafu li bini storiku wara 20 sena għandu bżon ta' restauro ieħor. Fi Franza illum fibnihom dawn il-problemi u qegħdin nadegwaw ruħna billi insegu azzjoni azzjoni għal għall-ibliet, għall-ibliet li tilfu l-attivitajiet tagħhom fiċ-ċentru eh, imħabba ċaqliq tal-persuni. Hemm finanzjamenti però minna ħal oħra irridu anki nejnu l-professjonijiet ċerti artiġani li madomx jeżistu, allora gvernijiet edin jgħatu fondi biex dan il-wirt materjali u immaterjali eh, ikun jista' jagħti ħajja ġdida f'dawn li bliet li għandhom uh, wirt kulturali eh, qawwi, però m'għandhomx l-istess funzjoni ekonomika li kellhom uh, snin ilu. Grazzi, grazzi għandek raġun. Għaw e, xaħat jħu jieħu l-mikrofonu? know. Van Bellen mill-Università ta' Leuven. Jina fi ċentru ta' konservazzjoni, pero jina membru anki tal-Konsil tal-Europa. U jina president anki ta' tal-wieħed mill-ġuriji illi ta' u premi għal kultu, għal wirt kulturali. Nishtiq najt li dak li edin tajdu u dak li għattu fċerti prezentazzjoniet, aħna qed naraw tendenza illi fija il-komunitajiet u l-persuni jiġu iktar importanti, iktar meqjusa fil-wirt kulturali. U fl-Europa nostra il premijiet etnatu ħafna drabi l-bini, pero etnaraw dejjem iktar kemm huwa importanti li namlu il-kollegament ma' soċjetà u mal-persuni. U f'dan is-sens, dana huwa eh, l-istess Eh, mal-ħidma tagħna fil-UNESCO fuq il-konservazzjoni eh, preventiva. U dan jarbot ma dak li għadna qabel, għax aħna hawnhekk qed nimmiraw lejn sistema ta' eh, ta' prevenzjoni fl-istess ħin. Imma l-idea hija li konna approċ integrat il-wirt kulturali mhux mira imma jista' jikkontribwixxi għall sostenibilità ta' strumenti oħrajn. Illum għandna problemi kbar. U wieħed minnhom huwa kif nistgħu aħna nkejlu nevalwaw fejn meta nagħmlu l-għażliet. Il-problema il huwa e, e, li fl-Ewropa dejjem nagħmlu e, il-kejl nagħmluh biss finanzjarjament, ekonomikament, qatt ma fuq valuri oħrajn. Imma meta rridu in kejlu xi ħaġa dejjem nagħmluha bil-finanza. U dana ifisser li huwa diffiċli ħafna li nagħmlu evalwazzjoni b'mod sinċir il kif il-wert jista' jkollu il-drittijiet u risorsi ġusti li għandha bżonn. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid fuq damma, waħda mill-affarijiet illi eh, nixtieq ngħid huwa li forsi rridu dejjem naħsbu iktar lejn il-persuni. Iva, tkellimna fuq il-ħiliet huma kruċjali, però l-ħiliet eh, eh, mumiex se jimxu l-qoddim jekk il-ġenituri ta' tfal ma japprovawx. Eh, eh, għax il-ġenituri kunu jridu li tfal taħħom jisiru tomba. Eh, u dana jista' wasal għal fatt li t-tifel jista' jsib ta' ħażin u miflok seta seta sar artiġan tajjeb minflok. Mela ħafna drabi jiġri li l-persuni jistaw jimpenjaw roħom f'affarijiet biss li s-soċjetà tħoss il-li huwa importanti U meta nużaw, meta naħsbu għal mekkanizmi finanzjari li jużaw fl-Europa l-lum, irridu naħsbu fuq il-fat li l-Europa u l-identità tagħha kif aħna nitrattaw il-konservazzjoni tal-Europa hija fil limħuħ tal-persuni. U peras li qed issa qed noħolqu l-Europa bl-Erasmus billi ċaqalqu minn posta l-ieħor il-persuni, tkun ħaġa interessanti kif l-Europa tinvesti f'dak li qed jiġi dejjem iktar importanti ċoħe nivvestu eh, dana jiġri anki fil, fuq il-komunitajiet. E, e, ħafna drabi aħna namlu martenzjoni tal-ibnit irridu nasbu fuq ir-rabta li hemm bejn dan il-bini u l-komunitajiet li jgħixu madwaru dana nistaw namluħ anki f'Natura 2000. Nistaw naqrawa mod differenti, nistaw naraw kemm hija importanti anki għas-saħħa tagħna, kif nistaw nipromovu il-migrazzjoni, il-migrazzjoni tal-annimali u tal-asafar. Imma għaliex nix nipromovu l-migrazzjoni anki tal-persuni b'esperjenza u bil-ħiliet. Inkunu nistaw nikontribuxu ħafna iktar għall-identità tal-Ewropa bekk. U jiena żgur eh, jenisab nerġa l-ura u nitkellem bħala president tal-premi ta' natura l-fejn. U naseb li dan huwa mod kif nistgħu aħna naraw dawn il kwestjoniet Jena naqbel ma din l-idea tal-professur li aħna nistgħu naqraw dokumenti u hemm fil-fatt dokumenti li ju approċċ integrat għal għax din hija l-forza, forza tal-iżvilupp li għandu jibda għallu jibda billi kejjel eh, il-persuni, il-komunitajiet, l-iżvilupp tal-wirt kulturali minnaħa ta' soċjetajiet. Għax mandom lebda sin, mem lebda sinifikat jek memx rabta mal-komunità. Ti sinjura li t-tamil intervent jek joġbok, Iva. Kjoġbok. Eh, Dolazim iz parlamenta Republike Srbije i pozdravljam sve kolege koje su ovdje prisutne. Jina ġeja mill-Parlament ta' republika ta' Serbja u nixtieq insemmi illi smajt il kommenti kollha, il-mistoqsijiet kolla li tqajmu. Il-preservazzjoni tal-birt kulturali hija xi ħaġa importanti ferma lina. Aħna adottajna liġi ġdida ftit ta' żmien ilu għall protezzjoni tal-monumenti. Aħna għaddejna minn żmien twil ta' gwerra fil-passat u minħabba din l-esperjenza aħna patejna l-konsegwenzi. Nġbet l-attenzjoni ta'kom għal fenomenu li edin naraw fil-Kosovo. Hemm irda sistematika ta' ċimiteri, monasteri, antiki, ortodossi, bċaġa li l-għaddejja għal diversi snin 14 sena wara l-irda ta' diversi monasteri. Huwa possibbli li l-Ewropa mhix f'pożizzjoni illi tirrispondi u tajdu min ukoll wettaq dawn l-atti. Dan huwa każ ta' irda inkredibbli u ovvjament ħaqna tweġiba. Kellim li miss. Grazzi ħafna, President. Jina il-Chairman tal-Kumitat Kulturali ta' Vienna u jina u kol storiku Min qed joqgħod attent għal wirt kulturali? Din hija l-mistoqsija pertinenti hawnhekk. Aħna għandna entità waħda pertinenti u li tiħoħsib dan il-qasam fl-Awstrija. Entità li hija responsabbli għal eluf ta' monumenti li huma protetti fost oġġetti oħra wkoll. Issa f'termini ta' sidin. dawn irridu attenti għal wirt innifsu, pero jekk le. Allura min se jagħmelek, min se jagħmel tajjeb għal dan? Jiena smajt lill-espert legali biex bekk ikun hemm l-appoġġ tal-Kummissjoni xi ħaġa importanti ferm sabiex tingħata aktar attenzjoni. u jkun hemm aktar għarfien tas-sitwazzjoni. Għaliex huwa diffiċli ferm li namlu hekk għaliex irdu naċċertaw il l-birt kulturali ukoll qed jiġi ndukrat. Smajna dwar l-identità nazzjonali, smajna dwar diversi palazzi illi mod intilfu fi Vienna dawn l-aħħar snin, affarijiet illi iċ-ċittadini tagħna mhumiex kuntenti illi qegħdin iseħħu. Sur Matalonga? Iva? Żewġ punti dwar l-iżvilupp lokali rurali Il-miżuri ta' konservazzjoni tal-wirt naturali dinji għandhom il-għan li ħarsu dawn ir-reġuni u allura dan il-proġett speċifiku ta' toroq speċifiċi illi waslu għal postiet li mhux eh, tant nisikun ikunu jafu dwarhom. Din hija xi ħaġa illi nistgħu niżviluppaw biex ikun hemm żjarat il-brabta ma' postijiet partikolari. Hemm Arankes, Arankes li huwa post bħal dan fiż-żona tal-Arroja. Villa Franca u Ħares, però mhux l-istess ħaġa. Pero jisu l-edin fl-istess reġun. U allura sinerġi bħal dawn jistgħu jinħolqu anki fuq dawn il-livelli biex bekk noħolqu ċertu moviment madwar postijiet bħal dan. U anki għall-iżvilupp tal-reġun ċirkostanti ta' postijiet li qegħdin indirizzaw. UNESCO fil-fatt ukoll kellha dokument fuq l-iżvilupp tal-kultura fil-qasam taż-żona urbana. Għaliex fil-ġejjieni il-librit se jkollhom wol importanti f'azzjonijiet bħal dawn, però ejja ma ninsewx illi żoni ta' wirt naturali wkoll irridu jiġu mħarsa fuq livell tal-Istati Membri flimkien mal kummissjoni u sħab oħra qegħdin niddiskutu punti bħal dawn li jridu wkoll jitqisu fl-iżvilupp ekonomiku f'dan il-qasam partikolari. U anki ir-rabtiet vari anċillari li huma importanti biex ikonna żvilupp ekonomiku soċjali f'reġunijiet bħal dan. Mela, nishtiq u kol namer mistoqsija għall-espert legali. Għanna il-qafas tal-anijiet tal-millenni ġifiri ta' l-anijiet illi għedin jikkonċernawna il-koll. il kol kemm aħna ġviri ċittadini, Dan anki fl-attivitajiet lokali tagħni ta' kuljum, anki fuq livell nazzjonali. U wkoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea u fuq livell internazzjonali mbagħad. UNESCO bekk trid tħares il-wirt kulturali naturali ukoll. Bekk aħna minn naħa tagħna rridu napplikaw l-standards anki l-element tal-ibliet sostenibbli bekk irridu nħarsu il-wirt naturali tad-dinja ġifiri mill-livell mikro sal-livell makro biex ninkludu kollox. Għaliex kollox għandu valur universali u allura dan jfisser li xol ta' kullħat huwa importanti tiegħi tiegħek, tan-neputijiet tagħna, eċetera, eċetera. U allura dan huwa xogħol li aħna rridu wkoll nwettqu permezz tal-arfin noħorġu hemm barra nitkellmu maż-żgħażagħ mal-millennials, mal-YouTubers, ma' kulħadd biex bekk noħolqu interess biex tassew naddu dan il-messaġġ lill individwi għaliex inkella l-messaġġ mhux se jasal għall ġenerazzjoni tal-ġejjieni. Kemm il-darba semmejtu dan il-punt. Dan huwa messaġġ inċisiv ferm għaliex wasal il-waqt li intom anki fuq livell ta' parlamenti nazzjonali titwazzjoni. Mela, ejja nippruvaw nkomplu b'din il-pożizzjoni Id-dinja tal-kultura hija waħda frammentata u allura aħna irridu nkunu kompatti fuq livell reġjonali, lokali, nazzjonali, livell anki internazzjonali u Ewropew. Il-kol kemm aħna irrid ikonna azzjoni konġunta. Naf illi Aħna nemlu ferm f'dan is-suġġett u dan huwa l-messaġġ li xtaqt nibgħat. Għandna sfida kbira qudiemna, però l kemm aħna irridu nkunu lesti biex eh, nilqgħu dawn l-isfidi. Grazzi. Ngħid il-President. Ikolli ngħid illi inti tkellimt bħala bniedem politiku u se jkollna waqt l-elezzjonijiet allura jinauguralek. Sinjura, le, qabel xejn għandna dan is-sinjura hawnhekk, skużawni, jek jogħġbok. Klaus Peter Echter, um, also like uh, one of our previous speakers. Uh, ħafna. Jina il-Viċi President ta' Europa Nostra fil-Germania. X'inhu l-impatt ta' din is-sena kulturali Ewropea? Naħseb li hawnhekk kellna ħafna suċċessi għaliex irnexxielna noħolqu għarfien dwar il-wirt kulturali u naħseb ukoll li bekk qegħdin niffukaw bir-raġun fuq l-idea ta' sostenibilità. Iżda, jeħtieġ li nagħmlu ferm aktar Jek sewwa kien hemm forum fuq livell oli tal-ġnus maquda fi New York hemmhekk. Ġi diskuss eh, is-suġġett tal-SDGs u ċertament il-wirt kulturali ġi msemmi, però ma kienx hemm diskussjoni għaliex il-politiċi ma femux jidher li l-importanza ta' dan is-suġġett. Bekk il-ġejjini tal-wirt kulturali huwa tassew importanti hawnhekk. Il-pjantazzjoni u l-momentum tiegħu u l-azzjoni tiegħu fuq minn twil ukoll irid jitqies. Forsi tistgħu tajtu xi ħaġa aktar dwar dan il-pjantazzjoni fil ġejjini grazzi ħafna. Domnule. Grazzi. Inti jek joġbok? Kelima li miss. Il-senjur ta' qoddim jek joġbu. Grazzi. Jim il-Parlament ta' ċipru u nishtiq nitkellem dwar kwistjoni li smajna aktar kmini dwar ġifiri min għandu responsabilta mux bis fuq livell reġjonali u f'termini ta' regoli, iżda anki f'termini ta' l-użu ta' dawn is-siti fejn jidher illi ħatmu responsabbli għal xejn. F'pajjiżi qegħdin ngħaddu minn sitwazzjoni fejn il-wirt kulturali inkluż il-knejjes, monasterji u entitajiet oħra ma jsibux rispett min-naħa tal-awtoritajiet kattoliċi. Tana jfisser illi huma qegħdin situazzjoni mwera. Tal-waqt ma jkonniex aktar dawn it-tip ta' monumenti aħna fiċ-Ċipru, jew għaliex dawn ma ġewx amministrati kif suppost, inkella ma ġewx amministrati minn eh, l-awtoritajiet responsabbli. U għallura grazzi li l-Komissjoni Ewropea għal partiċipazzjoni tagħha fil-binja mill-ġdid ta' siti arkeoloġiċi. Anki f'Ċipru, f'25 sit fil-fatt kellna xogħol bħal dan u b'involviment sħiħ tal-politiċi. Il-kontribuzzjoni tagħhom ukoll bekk qed iġġib anke ċertu paċi fir-reġun. L-użu ta' risorsi sabiex nibnu il-fiduċa bejn iż-żewġ naħat hija xi ħaġa ferm utli. Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu wkoll joqgħod attent għal din il-ħaġa meta niġu għall-għajnuna ekonomika u għall-amministrazzjoni jeħtieġ li jgħodu attenti li ma jkunx hemm teddida għal wirt kulturali f'dawk iż-żoni, ġifieri ma jkunx hemm interferenzi ma' programmi oħra. L-involviment tal-Unjoni Ewropea mhuwiex wieħed militari għaliex hija Unjoni ekonomika, politika, iżda xorta waħda hemm opportunità f'Ċipru illi jitħarsu dawn il-monumenti u siti arkeoloġiċi. U bekk huma għandhom din ir-responsabilità u naħseb illi jistgħu jinvestu f'programmi f'Ċipru biex jisalvaw dawn il-monumenti. Issa niġu lura għal min huwa responsabbli dawk ir-reġunijiet li jeħtieġu żvilupp permanenti kif ukoll monitoraġġ kostanti. Naħseb dak huwa l-irwol tal-UNESCO u anki tal-Parlament Ewropew. Bil-votazzjoni tiegħu. Biex nikkonkludi sur President. Il-ħin mhux dejjem huwa ta' għajnuna f'dawn ir-reġunijiet. U allura hemm bżonn illi niddiġitalizzaw dan il-wirt kulturali biex bekk nkunu nistgħu nżommu nħarsu dawn il-punti storiċi ta' interess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-President ċertament hemm ir-responsabilità hawnhekk illi ħafna drabi tkun responsabilità nazzjonali f'termini ta' dawn il-monumenti storiċi. Is-sinjura l-kelima li miss jekk joġoba, grazzi President, grazzi għal dan it-tieni round ta' interventi. Jiena naħseb illi se jkollna ġejjini f'dan il-qasam jekk nindirizzaw l-edukazzjoni u anki il-kuxjenza l-arfin jekk aħna ma nedukawx dwar dan is-suġġett ġviri l-wirt kulturali. Per eżempju, xaħat semma li il-ġenituri forsi iktar jipreferu li t-tfal taħħom ikunu tobba aktar mill-li jkunu artiġjani U għallurek ma namlux din il-qabza, kollox se jkun aktar diffiċli. Kollox kun possibbli jekk aħna hawnhekk inkunu nistgħu nresqu il-kwistjoni tal-wirt kulturali fil-proċess politiku. U allura aħna l-kol kemm aħna preżenti llum għandna responsabilità naċċertaw illi l-kultura il żomm il-post tagħha fl-aġenda politika tan-nazzjonijiet tagħna. Grazzi ħafna il-kellima li miss. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq nirringrazzjakom qabel xejn talli organizzajtu dan l-avveniment u grazzi għall-istedina, grazzi għall-opportunità li nitkellmu ma' membri nazzjonali wa tassew importanti ferm li niltaqgħu u nidiskutu s-sitwazzjoni għaliex ċertament il-wirt kulturali hija kompetenza nazzjonali. Aħna nieħdu ħsieb ukoll u anzi nafu li hemm ħafna individwi illi qegħdin jamministraw djar storiċi din hija stedina bekk għal membri nazzjonali biex ikunu jafu min huma s-sidin tal-djar storiċi fi pajjiżhom. 40% kważi tal-heritage houses fl-Ewropa huma fidejn il-privat. U allura irridu ninvolvuhom il-dawn il-persuni wkoll kemm jista' jkun. Dawn se jkollhom son l-appoġġ partikolarment meta nitkellmu dwar il-konservazzjoni u restawr. Eh, dawn huma punti li jħasbuhom ukoll dawn il-persuni għaliex dawn huma affarijiet li jridu jaffaċċaw ta' kuljum u ħafna drabi m'għandhomx finanzjament u għandhom ċertu fondi li ma neqsin u allura anki s-sistema ta' taxxa u koll tista' tagħmel differenza. Din hija kompetenza nazzjonali. Allora aħna dejjem insaqsu l-Unjoni Ewropea u nitolbu għatajdilna x'issa tagħmel, però hemm ukoll odot fuq livell nazzjonali li jistgħu jkunu ta' għajnuna biex dak li jkun iżom dak illi għandu naf illi hemm ħafna nies b'ċertu passjoni illi jixtiequ jkomplu jagħmlu dan ix-xogħol u naħseb illi dawn id-djar storiċi huma parti essenzjali tal-pajsaġġ ta' pajjiż. Il-maġġoranza tal-membri tagħna u tal-pajjiżi tagħna huma lokalizzati fil-kampanja u iż-żoni rurali huma punti ewlenin, però x'fadal fl-aħħar mill-aħħar f'dawn iż-żoni, dawn il-heritage houses li qegħdin f'dawn il- Umbat zoni rurali, bekk kif nistgħu ngħinuhom għal dawn il-persuni hija kwistjoni ta' komunikazzjoni, ta' appoġġ. Però din hija xi ħaġa fl-aħħar l-aħħar sempliċi ferm. Bek din hija sejħa lil membri nazzjonali li joqdu attenti għal da elementi bħal dawn. Fl-aħħar mhux lanqas punt li xtaqt tinsemmi dwar il legalità eh, importanti għalija anke għalix avukata. Il-wirt mhux kompetenza u l-enija tal-Unjoni Ewropea, iżda diversi direttivi li jamlu impatt fuq il-wirt per eżempju l-effiċenza tal-enerġija. Punt importanti ħafna dawn, għana ħafna direttivi li l-membri nazzjonali jridu jimplementaw li anki jamlu impatt fuq detenturi ta' dawn id-djar storiċi. U allura, noqdu attenti għal dawn id-direttivi fuq livell Ewropew illi jista' jkollhom impatt fuq djar storiċi. Kif tafu? dejjem se jkun hemm diffikultajiet biex insibu bilanċ adattat, però jekk inkomplu f'din id-direzzjoni naħseb nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Fl-aħħar mhux lanqas grazzi lill-Kummissjoni Ewropea talli qed ukoll tindirizza l-aspett privat tal-amministrazzjoni qed nagħmlu stħarriġ aħna u sen qisu dawn il-modelli ġodda ta' negozju, dawn il-business models ġodda kif nistgħu ngħinu importanti illi nitkellmu mal-persuni li huma wara l-kwinti. Grazzi ħafna. Is-sinjura li jmiss jekk joġaba. Grazzi l-interventi għaj se jkun iqsar għaliex ħafna mill-punti li xtaqt insemmi semmew mill-kellima ta' qablijina mill-Konfederazzjoni ta' Organizzazzjonijiet ta' min jagħmel restaw organizzazzjonijiet minn 22 stat membru Ewropew. Jiena xtaqt nirringrazzja l Surfagani għall-analogija li tagħna ta' mill-dinja tal-medicina, għaliex ħafna drabi huwa diffiċli ferm li tiddiskrivi professjoni li għad diskreta ferm ġifiri min jagħmel xogħol ta' konservazzjoni u restawr. Forsi nistantikom metafora biex nispjega xirdu nfissru bil-konservazzjoni u restawr l lin mill-artiġanat hija metafora li nieħdu l-protezzjoni artistika ta' oġġett. Però kif il Prodotti jiġi akkolt ukoll huwa importanti biex bekk niddefinixxu il-mod kif isir l-intervent min-naħa tar-restaratur. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-akkoljenza u anki l-intervent dirett. Tant approċċi transdixxiplinari għaliex neħtieġu li l-komunità tkun taf dwar il-valuri għalfejn ċertu xogħol qed isir. Aħna ltaqgħu mal-ostakli waqt li naħdmu. U mhux dejjem nsibu soluzzjonijiet, allura mbagħad ikollna bżonn ir-riċerka fix-xogħol ta' kuljum niltaqgħu ma' sitwazzjonijiet bħal dawn. U allura din hija opportunità tad-deb għaliex għandna l-rappreżentanti nazzjonali preżenti u tant għandna valur li huwa riżultat tax-xogħol u l-attività ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tal-konservazzjoni u restawr biex ikonna l-użu sostenibbli ta' bini storiku biex ikonna l-kunċett ukoll għal wirt kulturali u naturali Xaħat ukoll semma l-odot li jistaw jintużaw u kien hemm sejħa l-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel ekku ukoll. Intom ukoll nazjonali nazzjonali tamlu tagħmlu hekk l atturi l-enin. Persuni li huma entuzjasti ferm u l-konservaturi u dawk li għamlu restawru ukoll qegħdin tassew jgħinu fil-protezzjoni ta' monumenti. Għanna approċ minn isfel għal fuq, ġifiri qed nagħmlu komunikazzjoni diretta mas-soċjetà. Iżda, illum il-ġurnata l-komunità qed tajt li għanna dizastri mamula mill-bnedmina lix Mhux kulħadd jifhem x'isir fil-konservazzjoni u restawr, mhux kulħadd għandu intenzjoni tajba, m'hemmx qafas legali għal dawk li jaħdmu f'dan il-qasam. Ħafna drabi ma niġux mifuma, maħniex parteċipi fid-diskussjonijiet lanqas fuq livell nazzjonali, mela isuħ dan il-punt għaliex hemm ħafna valur miżjud sana kollu u indirizzaw il-forum legali fejn tistgħu tagħmlu hekk jekk joġobkom inkluduna bħala parti interessata. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi lilek. Mela, dan kien intervent eh, fil-qosor minna ħatijak fi klimek il-President jagħmel battuta. Mela, xi ħadd ieħor jekk jogħġbu. Jiena nista' nagħmel intervent jekk jogħġbok iva. Jiena rappreżentanta mis-Segretarja Ġenerali tal-Konsil tal-Ewropa u nixtieq verament nirringrazzjakom tal-involvejtuna f'dawn id-diskussjonijiet li tant huma informativi. Kif taf il-Konsil tal-Ewropa huwa organizzazzjoni bbażata fi Strasburga hemm 47 stat li huma membri jikkonċernaw u jikkonċentraw fuq id-drittijiet tal-bnedmin u stat tad dritt u fil-fatt qegħdin indirizzaw kwistjonijiet bħal dawn il-wirt kulturali, storiku, anki l-kwistjoni tal-pajsaġġ nazzjonali hemm it-trattati internazzjonali disponibbli għal ratifika u l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għal dawn. Kif ukoll it-testi legali li dejjem qed jiżdied ta' kull sena. Din ukoll hija bażi importanti ħafna u allura l-istati membri li għadhom ma firmawx ratifikaw dawn it-testi inħeġġuhom jagħmlu hekk. Forsi l-Unjoni Ewropea wkoll għandha tqis il-possibilità illi taċċedi hija stess għalihom. Bħalissa l-Unjoni Ewropea hija parti mill-Konvenzjoni ta' Bern dwar il-ħajja selvatika u żoni naturali fl-Ewropa. U bħala organizzazzjoni <coughs> illi adottat ukoll id-direttiva għal flora l fauna. Direttiva aktar riċenti tal-Parlament Ewropew dwar l-istudju ta' impatt tirreferi għal dawn il-konvenzjonijiet mill-Kunsil tal-Ewropa, il-Konvenzjoni ta' Bern, kif ukoll ta' Grenada dwar il-wirt arkeoloġiku. Anzi, anzi, tajt il-kellema, il-wirt arkitetturali. U għallura jiena nixtieq nieqaf hawnhekk u niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li l-Kunsill tal-Ewropa flimkien mal-Kummissjoni jorganizza il jiem Ewropej tal-wild kulturali biex bekk ikun hemm żjarat għal monumenti, postijiet storiċi importanti, proċess illi aħna nixtiequ nkomplu niżviluppaw issa dwar il-pajsaġġ Ewropew u l-konvenzjoni li diġà ġiet irratifikata minn 39 stat u xi ħaġa illi hija pozittiva li tpoġġi fil-qofol tagħha il-ċittadini. Ħafna drabi dawn huma pajsaġġi illi ċ-ċittadini jafu sewwa, pajsaġġi anki fiħdan dan bliet mhux biss fil-żoni rurali. Il-Kumitat tal-Ministri dan l-aħħar adotta rakkomandazzjoni dwar kontribuzzjoni li dan il-proċess jista' jkollu f'demokrazija u anki fiħdan l-iżvilupp ekonomiku. Grazzi.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 ħafna jitkellmu fuq l-influenza kulturali fl-Ewropa u dana saret anke qabel mal-Polonja naqdet mal-Komunità Ewropea allura interessat nisba fuq dak li qed niddiskutu llum. Ħajkonna eh, hemm żewġ ġranet tal-qat. Importanti li fl-aħħar ta' dawn il-ġranet inkunu nistgħu noħorġu b'riżultati. Kooperazzjoni għal ġejjieni, forsi xi riżultati tangibli, x'nistgħu nagħmlu, x'esperjenzi eh, li nistgħu naqsmu. U jekk pereżempju nitkellmu fuq l-edukazzjoni min-naħa eh, kulturali, jider illi qed nimġlu eh, f'livell iktar baxx. Per eżempju, jista' jkollok il-birja lokali, jkun hemm min jkun jixtieq jgħallem l-tfal eh, li jgħallem, jgħallem l-tfal l-istorja lokali tagħhom. Naħseb dan kollu jġej mill-post primarju ta' fejn jgħixu n-nies. U fil-Polonja wara li ma mal-Unjoni Ewropea kien hemm ħafna possibilitajiet biex intejbu il-konservazzjoni tal-monumenti u tas-siti eh, ta' wirt kulturali u naħseb din hija xi ħaġa l-importanti nitkellmu dwarha. Anke biex nħarsu lejn il-flus disponibbli U nixtieq nkunu nafu jekk u dan huwiex il-każ anki għal pajjiżi oħra. Għaliex eh, fil-fatt aħna eh, naħsbu li dak li konservazzjonisti ehm, u hija xogħol importanti ħafna l-Ukrajina mhijiex membru tal-Unjoni Ewropea iżda eh, waħda mill waħda mill mill-affarijiet l-iktar ta' wirt storiku kbir il-bandira eh, saret il-arrestrazzjoni grazzi għall-għajnuna li natat mill-Polonja. Hemm pajjiżi oħra illi l-esti li ġestjonaw u jipproteġu l-wirt kulturali l-wirt dinji, aħna rnexxina nitalmu minn għandhom, qed nitkellmu fuq benefiċċji tanġibli ħafna fil-fatt. Iżda aħna nistgħu naslu għal aħjar riżultati jekk inkunu nistgħu naqsmu l-esperjenzi tagħna. Grazzi. Xi ħadd jitkellem? Skużawni li ħanerġa intenni dak li qed iktar kmini. Iżda il-kommenti mill-L'Oreal u mill-rappresentanti tal-Kunsil tal-Ewropa eh, wasuni biex nagħmel dan il-punt. Nixtieq ninaqat ma' L'Oreal. Importanti illi nirkupraw ċertu siti u nipproteġuhom imma tajjeb li nħarsu kol lejn l-aspet kulturali, l-aspet fiziku u koll, jek ikollok palazzi u kastell. Kienem paragun li saru koll ma l-sfera medika. Mish l-istess li, li, li tamel eh, li per eżempju monument mill-li il- eh, il-wirt naturali, titħares lejn is-sistema kollha kemmi. L-aktar wirt importanti li nirkuprawwa il-wirt uman ma jistax ikollok il-wirt eh, eh, eh, wirt naturali mingħajr ma inħarsu lejn it-tradizzjonijiet u l-affarijiet kollha li seħħew li waslu sabiex dan il-monument ikun jeżisti u anki kollok dawn xenarji fejn il-bnedmin kienu l-protagonisti fl-ħar mill-ħar. Grazzi. Kellem li miss. Grazzi ħafna. Qed nitkellmu fuq il-pajsaġġi u anki il-natura 2000. Irridu nħarsu wkoll lejn it-tranzizzjoni tal-enerġija hemm ħafna partijiet marbuta ma' natura l fejn u kull kull ġimma jkun ehm, proġett ta' żvilupp illi jiġi pereżempju t-turbini tal-riħ u dak li qegħdin jippruvaw jipproteġu l-pajsaġġi u l-kampanja jiproteġu jipproteġu din iż-żona anki minħabba l-animali li jgħixu hemmhekk. Ġifri kultant insibu kontradizzjoni U naħseb li jekk ikun hemm ħaġa fuq livell tal-Unjoni Ewropea, jekk ikun tranzizzjoni tal-enerġija, titlobna biex naġlu fir-rata tagħna u fil-fatt li sati membri jistgħu jisibuhom f'pożizzjoni diffiċli u jista' jkun li xejn ma jseħħ kien kellha. Grazzi. Iva naħseb li hemm ħafna eżempji bħal dawn fir-Rumanija pereżempju il-flus Ewropej u ntużaw biex jiżguraw illi jkun hemm ristorazzjoni ta' ta' forti tal-seklu 14 imma kien hemm investiment illi sar U kienem għassa konsistenza anke bejn il-proġetti differenti. Forsi nista anki insemmi dan bil-konklużjoni. L-assistenti u kol tal-abni, l-assistenti tijaj talbuni insemmi diversi punti importanti għalla għatana Lejla naħseb se jkollna noqogħdu għattaw xiftit ftit tal-ħin nikdbu l-konklużjonijiet li se neprezenta għada fil-plenarja u kif l-kon kif il-bidu l-interess tiegħi huwa fuq kollox iffukat fuq il-fatt li għanna din is-sena ta' wirt kulturali u allura Tajjeb li konna feedback fuq dawn l-opportunitajiet u sfidi li l-Parlament, il-Kommissjoni u l-Kunsil b'xi mod edin anki ipoġġu għall-attenzjoni tal-Stati membri. Anki l-esperti tana legali enuna u nirringrazzjom Iva il-wirt kulturali huwa responsabilta nazzjonali ċertement irridu nibbażaw ruħna fuq prassi tajba, pero fl-aħħar mill-aħħar m'hemm xej vinkolanti ma nistgħu nobbligaw lil ħadd jagħmlu xi ħaġa li ma jixtiequx. U allura xtaqna nifmu kif is-sona Ewropea tal-wirt kulturali b'xi mod għamlet eh, impatt, kienet okkazjoni utli, kienet ta' tweġiba dattata f'termini ta' proġetti. jina zort diversi stati membri u f'xi wħud naħseb li s-soluzzjonijiet eh, Iva, kienu eccellenti, saru riformi u kol li saru grazzi għal din is-sena partikolari dedikata l kultura u l-wirt kulturali. U allura tajjeb li nirreferu għal każijiet speċifiċi utli ħafna li rridu anki nqisuhom dawn il-każijiet. Matul ħajti jiena dejjem ħdimt fil-qasam kulturali anki f'pajjiżi, allura jiena nifhem diversi kwistjonijiet li semmejtu u anki il-viżjoni tiegħi fuq dan is-suġġett matul iż-żmien benefikat mill eh, anki l-varjanti komunista wara l-1990 issa qed eh, esperienza eh, l-esperjenza aktar kapitalista ta' suġġett. Però meta aħna nitkellmu dwar wirt kulturali, iva din hija xaħġa ħaġa illi aħna nippreżentaw lil min qed jigverna xi ħaġa ta' prestiġu, ta' importanza u meta jisiru l-budgets nazzjonali, dan huwa suġġett li nsibuh fil-naħa tisfel tal-importanza tal-lista ta' elementi li du indirizzaw xorta waħda naraw illi Iva, situazzjoni dejjem sejra l-lar u inqasu inqas ikun hemm finanzjament għal dan il-qasam. Bħala membri tal-Parlamenti Nazzjonali nistaw naraw li aħna nsiru ambasċaturi ta' dan is-suġġett. Dan huwa qasam illi dejjem qed jikseb aktar saħħa għalix il-kultura u l-wirt kulturali qed jiġu aktar integrati ma' setturi oħra ta' soċjetà tagħna. Tiġis kollha tal-Kummissjoni u ma tiġis preżenti llum għaliex qed nitkellmu dwar dan is-suġġett. Għaliex ir-rabtiet huma varji għaliex huma huwa qasam il- jista wkoll jagħmel konnessjonijiet ma' sma' oħra. Jiena nittama illi taqblu miegħi dwar il-fatt li nista' nkunu ambaxxaturi bl-intenzjoni tajba kollha tagħna fl-Istati Membri. Li nirrappreżentaw iva huwa veru illi meta nitkellmu dwar il-proġetti rridu nikkonċentraw anki fuq kwistjonijiet speċifiċi. U allura għandna xi ċifri tal-budgets nazzjonali u xi kultant ikun hemm ċifri minn setturi oħra ekonomiċi li jistgħu joħolqu xi tħassib għada matul id-diskussjonijiet tagħna nistgħu nirreferu għal dawn l-elementi. Grazzi sa dan intant. Grazzi għaliex ma kellix għalfejn nuża l-martell għaliex eh, ifakkarna f'xi ġest dittatorjali, pero nista' nuża l-martell fl-aħħar tal-laqgħa tagħna tal-lum qegħdin nikkonkludu. Għad fadilna xi ftit minuti għad-dispożizzjoni tagħna, però nistgħu nużawhom biex nieħdu xi ritratti flimkien. Mbagħad irridu naqdu idejna mhux biss mod simboliku zdan kif mod konkret. Nala il-diskussjoni hawnhekk, grazzi l kulħadd.